Okay, So, uh, dear colleagues, welcome again. Eżis kollegi, neġa nil-għakom għal din l-axħar parti ta' dan il-laqat ta' jumejn li kellna għal dan il-komitat. Ħajjendin ħafna, issa ħanaħdmu għan of sinar, ma xort għanna punti interessanti ħafna fuq l-agenda. Għandi l-onora l nil-għamana il-professor Darwood Zelke. U miaw l-ex membru tal-Parlament Ewropew li kien qabel il-President tal-Komitat tal-Ambjentu ta' Affarijiet Barranin u il-Sur Elma. U kienu ukoll il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin għalhekk nerġgħu nilqawk f'dan il-Parlament. Aħna il-Professur Zelke Sidinni jessa biex nidiskutu affarijiet importanti ħafna, speċjalment per biex nidiskutu il-possibiltajiet li kiena protokoll ta' Montreal biex nħarsu il-klima. Dejjem nitkellmu għamna ħafna żmien nitkellmu dwar il-protokoll ta' Kyoto, il-biraħ kellna il-Sinjur Espinosa li kienet ukoll il-President tal-Messiku u kop 16 u għadni la xtaħseb fuq Kyoto 2 għaltinna illi kullan ninsew illi kienem protokoll qabel dak ta' kienem protokoll li juħar qabel ċe dak ta' Montreal kultant ninsewx u ninsewx il-possibiltajiet li tuna li tina biex innaqsu il-gassijiet li jamlu effett ħażin fuq l-ambjent. Għalhekk kuntenta ħafna li tinsab ma' nawnek u għandna din is-sija ta' skambju ta' femiet miegħek. Professor Zeke huwa President u membru tal-Istitut tal-Iżvilupp Sostenibbli f'Washington DC f'Ġinevra u kif ukoll president tal- eh, l-infurzar u l-ħarsin l-ħarsin tal-ambjent u l-infurzar tal-leġijiet relevanti. Nil-għawk maħna dal-boħra fosna. Okay, so I would ask you just to start. Għalek mela nitolbok tibda bil-prezentazzjoni u mandiġ dubju li ħajkolna ħafna mistoqsijiet biex nużaw din is-sija. Sabiex inħarsu lejn il-potenzjal u l-possibiltajiet kollha li tina l-protokoll ta' Montreal. Grazzi, President Iva, għatta sew bi pjaċir li għatnerġan nisab għawnek ma'kom. Sġera, ħafna affarijiet ta' minn meta l-aħħar tkellimt magħkom fl-Ulju, jiena nieħu gost niġi hawnhekk fi Brussell. Xi ħadd li għatta nofs ħajtu f'Washington DC ikolli bżonn niġi daqsxejn hawnhekk. Biex inħoss daqsxejn l-ottimizmu tal klima biex inħoss li għaw min jimportaħ li nistgħu nagħmlu xi ħaġa Eh, għall-ambjent u għal-klima u nindirizzaw il-problema. Għalek iva, għadem bi pjaċir kbir nil-għal-istadina ta'kom. Il-punt li nixtieq nifoka fuqu huwa illi Nfakkarkom la għalnet il-bidli ta' klima għadin isiru dejjem iktar diffiċli biex eh, insolvu għom. specialment issa fid-dawl tal-ġara fil-ġappun, na' kwistjoni tal- enerġija nukleari, daw rajna x'tamel l-Istati Uniti, eh, xamlet l-Europa u ximpenjat ruħa li tagħmel iċ-Ċina sabiex tevalwa il-riski li jeżistu dan il-dizastru ta' Ġappun ħaj jibdel il-perspettiva tagħna. Meta kont għad niżajr wieħed mill-assignments tiegħi mill-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti kien li in nħuħsib l-investigazzjoni kriminali tal-ċident ta' Trimile Island ma dizastru tal-Ġappun ħajkun ħafna qar din hija traġedja wis ikbar u nittama li ma jkunx il-każ imma mish ħaħodha bi kbira. Fissa s-solta tisir iktar diffiċli, fil-għat li iktar diffiċli ndirizzaw il-bidlis fil-klima għat isir u koll iktar urġenti. Aħna għedin nġu testijati, dan koll għad nġu testijati fil-Afrika ta' fuq, fil-Vant Nafsani, fil-Ġappun. U Mena jiex daqsek b'saħħita daqskem naħsbu aħna jew daqskem għanna bżonna tkun x'ħaj jiġri? Meta jkollna impatti simultanji fuq il-klima. Ta' shifting monsoons, eh, nixfa, eh, il-glaciers li għedin jinħallu, idubu, il-nirin fil-foresti. Arar, dana l-impatti kolla fuq il-klima tagħna. Qed narawhom jiġru, qed naraw jiġru fl-Awstralja, qed narawhom jiġru fir-Russja. Hemm sens urġenza dejjem jikber. U l-impatt qed jiżdied. Għax iktar mandumu kull saqajna iktar ħajkolna namlu. Il-problema ikbar, ħatkun ikbar. u rridu naraw x'inhuma dak li jitrigerja il runaway feedback. Iridu aħna nibdew niliberaw il-metanju u d-diossidu tal-karbonju mill-permafrost. U d-possibilità ta' dan ir-runaway feedback illi ħa joħorġu ħajwaslu għal iżjed tisħin tal-klima u ħan ispiċċaw f'ċirku vizzjuż. Fil- fil-paper li għanna fil-istampa numru wieħed li għamilt jiena ma' kollega dana jitratta il-kustjoni ta' CFCs. U għawnek għedin naraw illi wasanna viċin ħafna illi naslu għal bidlis fil-klima ehm, f'daqqa enormi, nistaw noqtlu il-foresta tal-Amazonia, l-Antartika, kollox, il-Himalayas. Għalek aħna rridu nipruvaw b'mod urġenti, b'mod aggressiv, nieħdu azzjoni biex inwafqu din il-bidla, għax inkella jaf insibu. Illi, dim dan it-tibdil kollu tal-klima, għas nkunu nafu minn fejħa naqbdu nibdew, un-bat ma jkunniex il-possibilta illi nibdlu nwafqu l-bidla fil-klima, issa ċans u ma rridu naġixxu malajr. Għalek nixtieq nifoka fuq l-lum. Uwa kif nistaw nużaw mhux biss il-kwistjoni tal-diossidu tal-karbonju imma anki oħrajn. Aħna mpenjajna runa l nżommu taħt żewġ gradi Celsius u nittama onestament li nibqgħu taħt il-1.5 gradi huwa ħafna iktar jagħmel sens u f'Copenhagen kien hemm mitt eh, pajjiż li qalu li huwa il- limitu massimu li jistaw jaċċetta. Ħna nitkellmu bej 1.5 u 2 gradi. Ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar medja globali kultant. Dana jkun darba u nofs il-medja globali f'ċertu postijiet fil-Himalajas, per eżempju, għadar ptejn id-doppju sa dan il-medja ġifiri, hawnhekk qed nitkellmu fuq medja globali. Għalhekk f'ċertu pastijiet trid iżid eh, iktar gradi, pereżempju gradi ieħor għall-Afrika, tnejn jew iżjed għall-Himalayas u għall-Artiku. U ma nistawx nittolerawhom daw it-tip ta' żidiet. Għanna bżonn inkomplu naħdmu fl-imkien ma l-Aġenzija tal-Ġnus Maquda, però dan mhuwiex l-aqwa mod u iktar mod rapidu biex innaqsu u nwafqu t-tibdin fil-klima, jekk Inżommu mal-badis li saru f'Kopenhagen ħajkonna 60% tal-mitigazzjoni li neħtieġu sal-2020. Issa forsi issa tħares li tazza nofsa mimlija jew nofsa vojta, nofsa mimlija tfisser li jadaxin iżjed minn nofs mimlija u jkun da trattati li wassanna l-inqas semmek nistgħu ngħidu prosa tal-trattat wieħed mhux ħażin imma l-fat jibqa' li mhux biżejjed. Irridu nħarsu lejn liġijiet oħrajn, l istituzzjonijiet u pjattaformi oħrajn fejn nkunu nistgħu innaqsu brata aktar maġla. U dawn jeżistu kważi kollha mill-lat mhux ta' diossidu tal-karbonju imma non CO2. Irridu Meta tiġa qegħdin issa f'din it-territorju perikolus, inżidu naċċararaw il azzjoni tagħna. Hemm azzjonijiet li jdu nieħdu malajr u li ikollna naraw l-effett tagħhom malajr. Iżjed huwa fil-mija. u ġifieri għamel sens li nifukaw fuqu huwa wkoll persistenti immens, jibqa' fl-atmosfera għal millenja eluf ta' snin. Il-non CO2 minnaħa l-oħra għandhom ħajjiet fl-atmosfera pjuttost osra minn sijat għal ġranet forsi ftit ġimgħat l-iktar l-iktar xi żewġ deċenji assessment that has just been done by... Eh, il kalkoli huma li nistgħu nibqgħu taħt iż-żewġ gradi għal 60 sena oħra jekk nibqgħu nifukaw fuq is-CO2 u fuq il-dioxide karbonju u anki in-non CO2. Din hija ħaġa importanti ħafna għalina. nistaw innaqsu irrata rata ta' tisħin b'nofs jekk niffukaw ukoll fuq in-non CO2 b'żewġ terzi ukoll. Din hija ħaġa kbira li tnaqqas ir-rata ta' tisħin b'nofs jekk inżidu in-non CO2. L-artiku huwa biex ngħidlek eh, arma difensiva il għaliex jirrifletti sħana lura lej l-atmosfera. U sħana jekk ikollna namma il- it-tisħina hawnhekk minn flok terġa' tmur lura tibqa' saħħan l-ibħra tagħna l-mijiet u tispiċċa saħħan u naċċeleraw it-tisħin tad-dinja. Imbagħad għandna l-HFCs li dawn nużawhom biex inkesħu eh, bħala solvents u għanna u koll il-faham. Il-nugrufun. Issa, imbagħad anke il-metanju, il-metanju koll huwa eh, gas illi isaħħan id-dinja. Allura hekk għandna qisu madwar 50 fil-mija. Dawn il-miri jgħallura knifikaw fuq il-non-CFC nistaw nifqaw taħt iż-żewġ gradi u nistaw namlu dan kollu permezz tal liġijiet u istituzzjonijiet u teknoloġija diġa eżistenti u dan importanti ħafna jgħan nibdew bl-HFCs mela. L-HFCs huma l-iktar ħaġa li qed imiċċu il-klima bħalissa fl-Istati Uniti u f'ħafna pajjiżi oħra l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea żiedu. L-Aġenzija b'85% bejn l-2000 l-1999 eh, u l-2008. Għalek għadin. Fitriq fil nizla fit ta' nifzla bl-HFCs, meta naraw din iż-żieda ta' 85%, dan l-HFC huwa Isu, sal-2020 isu għandek 13 sena ta' emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju, ammont enormi, pero jek xina nikontrollaw, inkunu nistaw naqsu rata ta' tisħin b'mod maġġel. Issa, kieku il-produzzjoni tal-HFC indaħluha fil-protokoll ta' Montreal. Inkunu nistaw nilliminaw wieħed mis-sid gassijiet effett terra u dina tkun biċċa xogħol enormi. Mhux sempliċement ngħidu ħan għamlu eh, kummerċ eh, nagħmlu dan huwa huwa gass sintetiku. Niddeċidu faċilment ngħidu le għamlu l iżjed minnu, nużaw alternattivi aħjar. U dik il-sfida hawnhekk il-protokoll ta' Montreal għal dawk li insew kemm huwa tajjeb dan il-protokoll huwa fil-fatt l-aqwa trattat ambjentali li d-dinja qatt ħolqot. U nixtieq nifraħ lill-Ewropa għal dak kollu li għamlet fil-tfexxija tagħha wkoll tal- Eh, Kosovo ta' Montreal, kienem 96 fil-mija tal-kimiċi perikolużi naqsu għal 89 fil-mija sa bejn l u l-2010 u din hija biċċa xogħol enormi. Bil-mod il-mod dan it tratta permetta li il- eh, saf tal-ozonju jerġa' jirkupra anke sal-2065 ikun jerġa' il cfc l-kupra. Apparti minn hekk, li jgħamil huwa illi ippermettina iktar mitigazzjoni klimatika minn kwalunkwe trattat ieħor. Għanna għadin nitkelmu dwar 11 il-biljun tunnellata fis-sena, kontribut enormi, il-prezz totali ta' dan kollu. U Um, jifran kanna ħafna flus. Għalek. ħafna nis għalu Iva, da trattat ma bieċa xoħl enormi, issa nistaw ninsewa, nistaw innaħuwa mill priorità mill-iktar uffiċċju importanti għal-kantina, unħallu għemmek bil-mot il-mot. Tamel li għandu għamel. Mux ti għajdana jajt il-kellim. Ok. Um, that <laughs> while it finishes up its, uh, its, <laughs> its uh, useful life. But that would be... Unħallu għemmek sakemm ikun għamil dak kollu possibli li jista' jagħmel, però le għaliex il-protokoll ta' Montreal għadu jista' jibqa' jgħin il-klima kif diġà għamel jekk impoġġu il-konsum tal-produzzjoni tal-HFCs trattat b'ċertezza 100 biljun tunnellata ta' diossidu tal-karbonju, forsi anke 270 U dan nista' nagħmluh bej ħames u 10 ċentezmi għal kull tunnellata, ġifieri veru biċċa xogħol valla pena. U ħana żewġ kummenti tal-aħħar. Il-kwistjoni tal-ozonju solfet parti mill-problema tal-klima jekk neġgħu marru lura għal-bidu ta' din il-kwistjoni fejn kellna sforzi eh, volontari biss. Għax kieku dina il-problema kienet tkun L-istess, ugwali tal-dioxidu ta' karbonju l-lum, 1.6 watts għal kull eh, metru kwadru. U Ejdu naraw għalfejn dan għal protokoll għadaqsek tajjeb għalfejn kull pajjiż fid-dinja wa partitarju u l-fik għat jasab li daqshekk tajba. Imbagħad għandna wkoll il-low killer pollutants. Il-black carbon. Rridu naraw ċanamlu biex innaqsu dawn. Irridu ikonna benefiċċju enormi għas-saħħa, miljuni ta' ħajjiet, jiġu salvati u anki ntejbu l uċuħ tar-raba tagħna. Għalhekk il-parti ewlenija tal-messaġġ issa kif nistgħu nirbħu, kif nistgħu nimxu l qudiem Nittamma nistgħu diskutu għażjad din. Rridu ndaħlu il-BRICS, il-pajjiżi BRICS Mana. U rridu nagħmlu da' malajr kemm jista' jkun. Għalhekk President ħanna laqgħu u nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Professor Zerke, thanks a lot for this uh, presentation and the impressive figures you have. Grazie ħafna għal dak il-diskors tiegħek. Il-protokoll ta' Montreal fil-fatt tassew li kutant minsew, mistoqsija tiegħi. L-IPCC x'qed tagħmel bħalissa il-panel tal-klima ta' ġnus maquda. Għax dina jiena ma nafx biżejjed dwar ma id-dunaw l-istampa kollha mhux biss parti biss minna rridu naraw x'qed jagħmlu l-IPCC. Inti semmejtu koll HFCs? Kanna di kustjoni u kol bil-mekkanizmu, zvilup ta' mekkanizmu. Anke bil-pjanti nukleari kien hemm ċerti pajjiżi illi għamlu anki iżjed xogħol biex jakkwistaw il-flus. U għedna mill-1990 kemm żdiedu l-HFCs. Ġifida jekk qed nifhmu mhux qegħdin fil-protokoll u xekk jew huma inti mbagħad wieġeb din mistoqsija. Forsi sta niġbru eh, żewġ mistoqsijiet jew tlieta u tkun tista' twieġibhom hekk. Is-Sinjura Kulakakis. Thank you for Grazzi tal-li ġejt u tal-li ġejt biex tiftħilna jnejna Fil-fat, kultant ma narawx l-affarijiet ovvi fil-politika. U dan huwa wieħed minn dawn l-eżempji. Għandi żewġ mistoqsijiet, jiena ili nsegwija il-kwistjoni tal-HFCs. U ili nixtieq niprova nallerta l-nis biex inneħu l-HFC 23 mill-CBM. Għaxija tal-ġen illi wieħed għandu jħallas bi 12 dollari jew 14 dollaru illi wieħed jista' jagħmel bi 17 ċentesimu. U dan rnexxinna blajnuna tal-kollegi bdejna fil-Parlament u rnexxinna malajr pjuttost issa l-HFC 23 neħajnieh li huwa għas importanti anki waħdu l-HFCs huma ħafna ikbar. Però issa bħalissa ħatmu qed ikopriha dan il Il illi mhijiex ħaġa ħażina għax nistgħu nifukaw l l-imħuħ tan-nies għax sissa il-produtturi kellhom il-possibilità jagħmlu tant flus imma iblukaw l-approċ tal-protokoll ta' Montreal. Allora kellna neħuħda biex inkunu nistaw niftħu it-triq, inwittu it-triq għal protokoll ta' Montreal u għall HFC b'mod ġenerali. U jina, jina din mistoqsija għamilt anki l kommissjoni f'Ottubru li għadda. U, u jina, jiena supporter tal eh, protokoll ta' Montreal, x'nistgħu nagħmluha din nazzjoni b'ħafna nqas flus, imma nistgħu nagħmlu affarijiet bilaterali u b'mod li hum ħafna nqas flus per eżempju nistgħu naħdmu fuq l-HFC 23 illi mhuwiex kopert mill-protokoll ta' Montreal għax mhuwiex wieħed mill-kimiċi tal-ozon. Imma din hija kwistjoni serja gravi u qed naħdmu fuqha. Din hija l-mistoqsija ewlenija tiegħi jina għamilta l-mistoqsija l-Kummissjoni. Il-kellim jgħid issa f'Settembru, però irridu neħu l-HFC 23 qabel xi ħaġa ma jista' jiġri. U jien naħseb lista wasal il-moment. U din hija ħaġa li tista' twassalna għal riżultati ħafna ikbar mill-isforz kbir fuq is-CO2 fl-Ewropa kollha kemm U nis ma jifmuħx da, l-Europa jistaw jishtru mux l-10% l-20% ek nimxu fuq din it-tre. Jista jkonna effett ħafna ikbar. U nishti nalaq billi najt illi il-politika tal-klima issa hija parti mill-politika ġenerali meta nitkellmu fuq il-pannelli solari, fuq il-foresti, fuq l-artiku, hemm ħafna toroq x'naħdmu fuqhom. U jekk aħna però niġġieldu kontra dawn eh, l-animalizar, però ninsew u bat l annimali kbir illi għataw prezenti u sejtina ħafna sħana bħala riżultat. Uridu nikkonċentraw fuq mezzi effiċenti biex nittrataw għadi. Jekk n-nis, kikun n-nis jikunu jafu li aħna qed nonfqu 15 dollaru meta nistgħu nonfqu 5 ċentesimi ma konna nitilfu ħafna kredibilità. U tkun ħaġa tajba illi qabel ma jsiru jafuħ da immorru nibdew nonfqu dawn il-ħames ċentesimi. Iva, grazzi kollega. Naddu sal Kristina Guterres Kattinez. Grazzi. Grazzi professur tal prezenza tiegħek. Kem ħaġa li qed tinkwetani ħafna. Forsi jiena għandi mentalità daqsxejn waħda femminili. U ħafna drabi jidher li anke l-affarijiet żgħar u huma importanti ħafna, jiena ma biex ħafna maskila kakis, jiena naħseb jidir li għal-inqas li li li għas fil-kwistjoni tal-protokoll ta' Montreal u tibdil klimatiku hija problema tant kbira astratta li tmur li lem mill-sens komuni. Għal daqstant, tider issa ħaġa impossibbli, illi ħaġa illi ħaġa li wieħed jista' jitratta mhux individwalment imma bejn stati. Hemm problemi ta' interpretazzjoni forsi, le, kollox so jaħdem kollox perfettament. Mela nkompli. Kont etnajt illi forsi barra mill-jena mara jena anki nallem u jena inħoss illi il-konċett tal-tibdil klimatiku minn Montreal għal Kyoto e, dan il-konċett jider tant astrattu, tant diffiċli illi ma jifmuħx, illi jħossu li huwa impossibbli li wieħed jifmuħ. Għal stant aħna e, e, ilna sekoli ma nafaċċaw ir-responsabilitajiet li għandna. Għal daqstant hemm diffikultam illi minn min fuq għal isfel nikkonvinċu lil dawn in-nies ċittadini jħossuha bħala ħaġa impossibbli li wieħed jifhimha. Għal daqstant hemm bżonn nisħu iktar fuq il-pedagogija u nalmu lin-nies, inħoss li huwa importanti inħeġġu Eh, mġiba zaħira eh, illi kullħat f'daru fil-posta residenza fil-postijiet eh, ta' fejn jiexu illi jgħatu l-kontribuzzjoni tagħhom għal biex itaffu l-effetti tal-tibdil klimatiku. Aħna nafu illi tfal per eżempju ma jitalmu sa' kem ma jamlu huma bidejom Eh, eh, eh, inutli natuhom it-teorija qabel ma ntuhom umbat il-prattika bidejhom. Meta wieħed jagħmel bidejh umbat jifhem u jaċċetta anki riski. Jiena x'ma nifhimx. Jiena ma nifhimx illi il-kapaċità politika u l-kapaċità xjentifika għax essenzjati jitkelmu fuq għanijiet gbar, pero ħafna drabi aħna rridu il-problema naqsmuħ, inkisruħ f'partijiet żgħar biex inkunu nistgħu nifmuħ. Għal dastant il-mistoqsija tiegħi hija Għalija il-soluzzjoni eh, ta' din problema tal-ġappun, eccetera, u għal-inħarsu. Apparti mill-lanijiet ġenerali li wasanna li f'Copenhagen, rridu nħarsu lejn ir-responsabilta ta' dawk li għandhom l-iktar problemi. Ma jkunx possibbli li minn flok nofru soluzzjoni waħda nofru kaw So, numru ta' alternattivi differenti biex dak li jkun ikun jista' jaħdem fuqhom kwistjonijiet speċifiċi ħafna, kwistjonijiet marbuta ma' setturi partikolari. Irridu Immorru ġifiri li li minn daw il-proposti, minn dawn il-ftemit ġenerali li jaqblu fuqom il-kapijiet ta' gvernu stat, imma naqsmu għom daw la fejf responsabiltajiet iżar għal gruppi partikolari, għal nies partikolari, naqsu l-affarijiet biex iżżar li jkunu iktar manageabli. Grazie ħafna. Issa Richard Zeber. Grazie ħafna, President. Il-prezentazzjoni tija kien interessanti ħafna, pero jena nistaqsi. Għala, il-komunità internazjonali ma timxix skont it-triq li inti indikajtilna. Għaliex, fi soċjetajiet tagħna il-ħajja tkun ħafna iktar sempliċi mingħajr dawn l-idrofluorokarbuni, karbur, karboni. Ma ma nix ta' xi rivoluzzjoni kbira. Ekk aħna rridu niġildu kontra t-tibdil klimatiku b'dan anki l-għan ambizjus ta' CO2 issa eh, l-2050 se noħolqu soċjetà mingħajr eh, CO2. Imma fuq it-tibdil klimatiku jiena nistaqsi il-komunità internazzjonali xjentifika ma diex segwi din it-triq li inti qed semmilna tal-HFCs. Wara kollox, mbagħad hija ħafna iktar effettiva minn naħa tal-ispejjeż u ma fiex daqshekk problemi politiċi. U bad fuq il-protokoll ta' Montreal jiena naqbel miegħek aħna għandna diġà trattat globali fid-dinja kollha l-ikbar suċċess tal-politika dinjija eh, internazzjonali Għaliex ma nistawx dan it-trattat nintegraw biex ninkludu anki dawn l-aspetti importanti ħafna fuq il-klima illi hemm mbagħad konsens fuqhom wara kollox. Għax la xenza u laqas mill-politika mm, għaliex l mill-politika u laqas mill-xenza ma jirnexilna nimxu fuq din it-triq. Grazzi. Issa għana sur qader. Eh, professor, inti fil-bidu tal-prezentazzjoni għattilna illi il-kellim għandu xie problema bil-mikrofonu. Għax il-mikrofonu taħdeħ kien biex l koll. Issa kollox ħajja, kollox tajjeb. Eh, professor, inti għad fil-bidu tal-prezentazzjoni tijak illi Imħabba dawn l-avvenimenti li saru issa, li seħew issa fil-ġapun, se jkunaw se, se jitnaqqas l-użu tal-enerġija nukleari. U inti u kollat illi hemm bżonn bħala sforz ġenerali naqsu l-emissjonijiet ta' CO2 tagħna u dan jfisser illi għandna bżonn inrażnu il-produzzjoni tal- eh, tal-impjanti tal-elettriku eh, fiċina u f'postijiet oħra. Allora, kif nistaw nisorvu għad din il-problema? Nistaw nużaw inqas dejjem inqas oil, kif ukoll inqas nukleari, hemm nuqqas ta' enerġija, kif nistaw aħna nissostitwiha għadi u għalli ma spiża. Dinja ħaġa li ma tantx nitkellmu fuqha. Intkom analizzajtu l-impatt tal-tkabbir tal-popolazzjoni fuq il-tibdil klimatiku. Iktar ma jkun hawn nies fid-dinja, iktar se jgbru l-ħtiġijiet tagħna. U nikkonsumaw dejjem iktar eh, ma nistawx niddiskutuha eh, fid-dettalji, mentkom rajtuha rabta bejn dawn iż-żewġ affarijiet il-tibdil klimatiku u it kabir tal-popolazzjoni. Hemm xi ħadd Chris Davis. Grazzi President. Jina nixtieq inkompli mill-kommenti ta' Richard Siebers fuq ir-risposta minnaħa tal-Kummissjoni għal eh, dokument u anki proposta u hemm lista lista tal-affarijiet li hemm bżonn li jsiru biex eh, biex dan jiġri Għandek xi ftit mistoqsijiet fuq ix ehm, taħdem. Ma l-ewwel persuna jiena naqbel perfettament mal-kwistjonijiet tal-HFC 23. Aħna ħallasna ħafna għal dawn il-krediti u bnejna inċentiv eh, biex nirritardaw il-erda ta' dawn l-HFCs. Bħalissa għedin irdu l-HCFCs. Il-produzzjoni tal-HCFC toħloq l-HFC 23. Għedin dejjem naħdmu aħjar u kħahna aħna ninkludu anki dawn l-HFCs, inkunu qed nimxu ħafna iktar malajr din idea anki tal-fondi bilaterali hija ideja tajba ħafna, dawn huma krediti li ma tantx umu, imma il-mistoqsija tiegħi hija kemm aħna nużaw minn dawn il-krediti bħala offsets u bħala u kemm kemm minnhom aħna nirtiraw neħħu mis-sistemi. dawn il-krediti għandhom għandhom irduhom fi żmien. Din hija l-politika illi rridu naraw fi żmien twil għax hekk nużaw l-offsets Umbat inkunu nistaw nirritarnaw l idea illi wieħed irid jaqret is-CO2 li ma rridux nagħmlu. Umbat il-persuna minn Spanja tkellmet fuq il-fatt li l-problema tal-tibdil klimatik huwa ta' sekbir li kważi kważi tipparalizza l-nies u um ma jkunux jistaw jihdu azzjoni. Veru da, jekk aħna nkissru l-problema f'biċċizzar, nkunu nistaw forsi insibu approċċi iktar intelligenti u forsi dan huwa dak li għamel il-protokoll ta' Montreal. Jekk aħna naraw l dal-istorja tal-protokoll e, bdiet 23 sena ilu u għalet illi ħatfassal fassal trattat speċifiku biex teqret propju dawn il-sostanzi kimiċi u għamlet xogħol eċellenti għax bdiet modestament u kif imxiet il-qoddim e, talmet u dejjem kibret u naħseb illi huwa veru illi hemm bżonn inkomplu rikonsidraw dawn l-approċċi settorjali Umbat il-mistoqsija għaliex il-komunità internazjonali miex qed kompli qegħdin issegwi din l-istrateġija. E, Ir-risposta tiegħi di li ħafna partijiet fil-fatt qegħdin jagħmluh dan din bdiet mill e, e, mill-Gżejjer Mauritius, il-Filippini, Il qed jgħidu aħna qegħdin insofru mill-impatt tal-tibdil klimatiku llum hemm bżonn li ikonna mitigazzjoni malajr ma nistgħux nistennew eh, sakemm jikkonkludaw jikkonkludu trattati eh, jirratifikawhom u jwettquhom hemm bżonn li l-azzjoni tibda llum. U allura eh, dawn ħeġew lill partijiet tal-Amerika ta' fuq jippreżentaw protokoll u pajjiżi oħrajn, ġapun oħrajn appoġġaw dan, issa hemm xi 30 pajjiż illi qed jaċċetta u qed jgħid iva hemm bżonn nagħmlu dan għaliex ma nagħmlux dan issa. U naħseb li aħna sejrin fit-triq tajjeb u palissa anki fl-Indja il-Ministru għal illi ma jarax għaliex l-Indja ma tistax tieħu pożizzjoni fuq d-dim, sakemm ikun hemm finanzjamenti disponibbli u huwa politiku intelligenti u astut ħafna u nittama li jkun jista' jkompli eh, u jwettaq din l-istqarrija. Umbat mistoqsija oħra fuq il-kommenti għaj fuq il- fuq l-enerġija nukleari. Jena naħseb li sen, sen dewmu da xejn Eh, il program mux se nkomplu nibnu daqsek eh, ċentrali nukleari. U ek mux ħagħohra san nistudjaw daqxen iktar il sikurezza u sikurta U hemm responsabilitajiet enormi ta' triljuni ta' dollari. Eh, però naturalment għanna bżonn enerġija u e, meta nizviluppaw għandna bżonn e, tal-enerġija biex nespandu għanna bżon enerġija u għedin namlu xogħol tajjeb fuq il-alternativi, fuq l-enerġija alternativa, fuq il-konservazzjoni u għanna nipaw sejrin fuq din it-triq jekk aħna nużaw il-karburanti fossili u e, rridu nikkonsidraw diġa il- mitigazzjoni obbligatorja u sekwestrazzjoni l-abda tal-karbonju u l-ħazna tal-karbonju. Eh, u nużaw, bħala forma ta' biomassa mbagħad nerġaw eh, nibdluha u nittrasformawha f'karbonju u nżommuha taħt l-art. U mbagħad fuq il-popolazzjoni aħna se nżidu dejjem iktar miljuni ta' u biljuni ta', ta nis u dina se, se, se, se tkun problema kbira. U xini għal aħjar ħagġa li namlu bil-popolazzjoni li jridu nedukawhom. Din hija l-aħjar l-aħjar soluzzjoni. E, Speċjalment fid-dinja li qed tiżviluppa fejn m'għandhomx biżejjed forsi e, e, fejn m'għandhomx biżejjed forsi edukazzjoni. Mbagħad l-aħħar persuna tkellmet fuq shopping list, lista tal-affarijiet li għandna nagħmlu xanna namlu għawnek, forsi l-ewel nek, l-onet, għawnek għed kelmu fuq il-pozizjoni tal-Europa, pozizjoni ta' uddim fil-klima. Intkom għandkom strategija li pajizi oħra għasantkom, strategija ta'kom għed jisegwa anki eh, l-Stati Uniti, kena poċ minn Reagan il-qoddim bil-protokoll u hemm kwistjoni ta' finanzjamenti din is-sena il-pajjiżi donaturi inklużi l-Ewropej se jkollhom jerġgħu jibatu iktar fondi fil-Fond Internazzjonali. E, e se jkollhom 500 e, e, miljun għal tliet snin se jkollhom iħallsu xi 150 kull sena u hemm bżonn forsi nżidu jekk aħna rridu nagħmlu żewġ phase outs flimkien. Forsi ikonna bżonn xi 50% aktar. U dana eh, xorta jpoġġina eh, eh, għal eh, 10-20 ċentesimu għal kull tonnellata ta' karbonju. Umbat hemm possibilità wkoll li proponu x'jistgħu jagħmlu, jistgħu jipproponu l-emendi tagħhom u skont kif jaraw huma. Grazzi, President. Mela grazzi ħafna il-kollega Skila Kakis kien eh, għamel eh, mistoqsija l-Komissjoni u jena nishtiq qed jgħid nirrispondi għal mistoqsija li għamel professur x'naħseb fuq il-krediti f'kasta ftejmit bilaterali. Jien ngħid lebda kreditu E, nishtru l-operazzjoni totali u natu l-nis l-10%, 12% fuq il-profit e, fuq l-investimenti. Ejn ninsew il-krediti għanna ċeneratur ninkluduh sen ħalsu sal-2013 jew kemm għandek bżonn iżommu e, f'attività u natukom l-10% ta' profitt fuq da u natukom il-flus ukoll eh, kapital inizjali. Tajjeb, minkejja da jekk forsi Philip Owen mill komissjoni jixtieq jgħidinna jittina xi ftit informazzjoni x'qegħdin nagħmlu fuq il-protokoll ta' Montreal eh, fuq il-politika tal-krima jekk trid titkellem fuq eh, dan is-suġġett. Iva, grazzi President jgħid il-rappresentant tal-Komissjoni. Jena dejjem preparat, ek għandin kun. Chiarament, aħna eh, segwejna id-dibattitu fuq l-HFC fil-forum tal-protokoll ta' Montreal. U kif inti forsi taf, aħna eh, kena pozizjoni fuq qoddim fl-aħħar laqa tal-partit f'Bangkok f'Novembru fejn kena proattivi ħafna fl-appoċ tagħna tal-, -tal proposta tal-Amerika ta' fuq eh, u anki għall-istati tal-Mikronezja biex eh, innaqsu l-HFCs tagħhom f'dawn l-20 sena li ġejjin. U kien hemm diskussjonijiet diffiċli ħafna, m'hemmx dubju. Eh, dina kienet diskussjoni diffiċli minnaħ tal-Brażil, mill-Indja u miċ-Ċina. U fl-aħħar mbagħad Eh, il-progress ma tantx kien eh, kbir fuq din il-kwistjoni, però minna ħal-oħra kif inti għad kien hemm stqarrija illi wieħed disejn partit iffirma wara l-laqa 27 mem stat membru u anki l-Unjoni Ewropea ġifieri kien riżultat tajjeb fost dawn il 21 ġifieri kien hemm 28 mentana. U it-triq il-qudiem E F'Kankun il-Ministru Indjan e propona li kien hemm workshops organizzati mal-Istati Uniti u l unjoni Ewropea bejn dawn iż-żewġ pajjiżi u kien hemm workshop li sar xi ftit ġranet ilu f'Deli u aħna għandna kuntatt mal-Ministru mal-Personal biex naraw hekk nistgħux naħdmu flimkien fuq ċerti problemi qed nistennew il-feedback tagħhom. Umbagħad se jkun hemm grupp ta' ħidma open ending biex jipprepara il-meeting of the parties uh, fawissu u fil-fatt mbagħad il laqa se jsir f'Novembru uh, fil-protokoll ta' Montreal u jiena eh, kurjus inkun naf se jkun hemm fuq l-aġenda jkun se jkun hemm proposta ġdida biex innaqsu l-HFCs minnaħa tal proposta ġejja minnaħa tal-partijiet. Grazzi. Kritsk, mistoqsija ta' follow-up. Smajt so, illi aħna qed nistennew biex eh, nisimaw se jsir, għaliex m'għandniex nieħdu inizjattiva aħna? Għaliex qed nistennew ma nihdux? Għaxem proċess paralleli li għaddej illi huwa fuq regolament tal-gassijiet u bħala parti minn dan għandna eh, ta' studi illi ġabdew u la darba jispiċa, jispiċaw dawn ir-riċerki, narawx eh, alternativi. Aħna maħniex pozizjoni li aħna najdu minn qabel se jkun il-suq u se jkun eh, riżultati ta' dawn l-istudji. Ma dan huwa suġġett ieħor qed jgħid il-kellim liħor. Davis, iva, jenħarsu li regolamenti tagħna kollox sew, però meta niġu għal protokoll ta' Montreal għaliex ma neħdux aħna l-inizjattiva. il-rappresentant eh, tal-Kommissjoni. Ir-realtà hija li qed inħarsu lejn kwestjonijiet nazzjonali l-ewwel, però rridu naraw anke x'qed jiġri fil-kontest internazzjonali. Però il-prioritajiet tagħna eh, illum eh, huwa li nħarsu lejn regolamentana tal-idroflora karboni u tal-gassiet u naraw xeridu l-partijiet u naraw xġara sa sissa u naraw alternativi ta' politika oh, u ma liktar xirqa. Jina nishti najt anki fil-minuti għajt sur Kakis, meta għanna alternativa li tqum 4 u 5 u anki 25 u u għetin ħalsu 14 dollari irridu naġixxu b'mod iktar diligenti u iktar malajr. Ma nistawx nistennew u ma nistawx nistaħbew wara subajna, speċjalment il-Kummissjoni li ħadet parti attiva fuq l-HFC 23 malajr u b'mod effiċenti u bliktar mod effiċenti possibbli. Eh, għal eh, dastant jiena naħseb li hemm bżonn inżidu l-azzjoni u r-ritmu l-pass tagħna din il-kwistjoni mhix biss qed issorvi qed issalva l-pjaneta, imma qed tifranka anki l-flus. Mela, dina kienet kwestjoni interessanti, eh, u unishti nerġa nirringrazzja eh, ħafna lill professur Zelke, eh, li ġi għawnek prezenti fil-komitat tana, jina zgur li sen komplu d-dibattitu tana u sen asmu l-analizi tijak għal-membri l-oħrajn tal-komitatu għanki tal-parlament in ġenerali u naraw għax nistaw namlu biex naqsu dawn l-emissjoniet u nikontribwixxu għal-ħarsin tal-klima. Nawguralek, grazzi Tom Spence tal-li ġibtinna li professur Zelk u nżommu kuntatt, eh? Grazzi ħafna, grazzi. Issa naddu għal punt numru 2, Da, 32 fuq il-vetturi mm, li ma domx eh, eh, jiġu ntużati. Le, eh, jirġa jikorreġi ruħu l-presidentu jgħat li għedin 31 t twetti tal-leġislazzjoni ambientali tal-Europa skambju ta' pożizzjonijiet ma' rappresentanti tal komissjoni il komissjoni għadha prezenti hawnhekk biex nisterrispondi għal mistoqsijiet ta' Richard Zeber fuq Rich il-mikrofonu l komissjoni Biex tirrispondi. Grazie, President. Jiena Astrid Schumacher, jiena kap tal-unità tiegħi tal-DG Ambjent. U Sur Simers, infatti, għamel tliet mistoqsijiet u jien sa nipprova kolla. kollha. Mhux ħafna dettal nittama. L-ewwel mistoqsija fuq il-sitwazzjoni attwali tal-twettiq ta' Rich hija kwestjoni li nista' nitkellem għal ħafna sigħat fuqha. Però nista' nitkellem fuq ċerti punti biss. L-ewwel punt huwa il- il fat li għaddejna l-iskadenza il-ħana l-iskadenza tal-Novembru tal-2010 u kien hemm numru kbir ta' sostanzi li ġew li rċevejna mill-Aġenzija u mbagħad għamlet eh, inventarju u kien hemm xi 2715 eh, li huma kompluti u għatem kazi li għat iridu jiġu miżjuda. Dan huwa punt importanti għal twettiq tal-regolamentazzjoni riċ, però għedin anki fil-bidu ta' proċess għax hemm żewġ eh, skadenzi oħrajn li ġejjin issa waħda fl-2013 u l-oħra fl-2018 għal sostanzi kimiċi prodotti u importati li huwa importanti għal daqstan tal-lina talmu lezzjonijiet minn din l-ewwel fażi ta' reġistrazzjoni biex naraf x'nistgħu nagħmlu biex ikonna proċess iktar sempliċi għal reġistrazzjonijiet futuri. Umbat il-reġistrazzjoni fiha nifissa hija importanti ħafna għal riċ imma hija waħda mill-elementi kif najdulna anki il-kelma riċ hemm l-evalwazzjoni u l-eccetera. Issa, fuq dak li għandu xaqsam ma l-evalwazzjoni, hemm żewġ tipi ta' evalwazzjoni, hemm dik ta' dossier u, u dik ta' sustanza. Ta' dossier eh, namluwa fil-aġenzija, tfisser l-Aġenzija qed tikkontrolla il compliance tal-dossier eh, fuq il-ħtiġijiet skont riċ dan huwa proċess li ġab beda u biex intikom idea fl-2010 151 reġistrazzjonijiet ġew eżaminati u 36% eh, ġew ċertifikati u f'każijiet oħrajn jew kien hemm deċiżjoni jew kien hemm dak li ngħidu osservazzjoni fuq il-kwalità u tlabna li l-persuna li tun aktar informazzjoni. Dawnu ma l-ewwel reġistrazzjonijiet li s saru. U batem l-evaluazzjoni ta' sustanza skont Rich, illi din issir minnaħa tal-Aġenzija fl-imkien mal autoritajiet kompetenti tal-Istati membri. U din issir biex tiċċara sospetti ta' teddi tal-ambjent jew saħħa umana billi titlobhom informazzjoni l-industrija. Um, hawnhekk irridu nisselezzjonaw sustanzi u mbagħad indaħruhom fi pjantazzjoni tal-komunità illi se tagħti l-bażi organizzativa dan ix-xogħol u mbagħad din il-pjantazzjoni tiġi adottata fi ferar tal-2012. Fuq l-sistema ta' autorizzazzjoni, il-Komissjoni reċentement adottat deċiżjoni biex tinkludi l-ewwel sitt sostanzi kimiċi fuq il-lista ta' sostanzi soġġetti għall autorizzazzjoni u issa bħalissa qed insegwu rakkomandazzjoni mill-EKA ta' Deċembru tal-2010 biex ninkludu anki tmin sustanzi oħra mill-lista fuq il-lista ta' uh, eh, sustanzi li huma suġġetti għall autorizzazzjoni. It-total issa huma 46 sustanzi Intkom tafu li l-Komissjoni għamlet impenn biex taħdem flimkien ma l-Istati membri lejn il-mira biex ninkludu design il-sustanza oħrajn sal-2012, bat biex nidentifikaw il-sustanzi kolla li huma marufa korrentement e li huma ta' tħassib sal-2020 illi e dana juri li hemm ħafna xogħol xagħti isir. Hemm konsultazzjoni pubblika illi e nedejna fl-Aġenzija biex nżidu Eh, sustanzi oħrajn u bat se jkun hemm rawn ieħor ta' skonsultazzjonijiet pubbliċi fawissu. Fuq il-limitazzjonijiet, skont riċ il-Komissjoni ħarġet żewġ proposti ta' limitazzjoni li huma bbażit fuq il-proċessi ta' evalwazzjoni ta', riskju skont il-leġislazzjoni preċedenti. Friċ dawn huma il-kadmju u sustanza oħra. Dawn iż-żewġ proposta eh, bħalissa qegħdin eh, edin jiġu eżaminati mill-Parlament Ewropew aħna għanna intenzjoni anki nħorġu emenda għalla nes 17 għall-lista illi se tinkludi anki limitazzjoni fuq il-bejħ għal pubbliku eh, ta' sostanzi ġodda illi huma sostanzi kimiċi tossiċi. U hemm proposti oħrajn ta' limitazzjonijiet mill-Istati membri dan għati stampa tal-situazzjoni tal-implementazzjoni tar-riċ. Sir Seber u por saqsa jek hemmx bżonn nagħmlu reviżjoni tar-regolament. U hawnhekk nixtieq najt illi ir-regolament riċ jiprevedi revizjonijiet illi għandna nwett u li għandhom mituna bażi biex nieħdu deċiżjoni jekk irridux niproponi u le reviżjoni. Più speċifikament hemm tlet revizjonijiet suppost fl-ewwel ta' Ġunju tal-2012, l-ewwel waħda, e, din hija reviżjoni tal-Aġenzija tal-Sostanzi e, Kimiċi tal-Ewropa, ir-reviżjoni e, tal-ħtiġijiet tad-data li ġew importati bejn tonnellata u 10, u mbagħad hemm anki l-ambitu ta' revizjoni ta' liċ biex inħarsu lejn vojt bejn griċu u leġislazzjonijiet oħrajn nistudjaw hawnhekk xi 160 eh, liġijiet differenti. Barra minn hekk iridu nippubblikaw tal-istess kadenza ta' ġunju, rapport ġenerali tal esperjenza tagħna bil-dispożizzjoni ta' riċ, il-kwantità ta' distribuzzjoni u finanzjamenti li l-Kummissjoni għat eh, biex ikun hemm metodi ta' test alternativi fl-aħħar rridu ninkludu f'dan ir-rapport ukoll informazzjoni eh, li nirċevu mill-EKA u mill-Istati membri fir-rapporti tagħhom fuq il-taddim ta' riġ. U l-esperjenza li għamlu fuq dan rigward. Dan huwa dak li huwa previst fil-leġislazzjoni, però aħna u koll id-deċidejna illi għandu jkun hemm eżerċizzju ta' revizjoni fl-2012, revizjoni iktar kbira, u aħna mhux biss nirrispondi għal dawn ir-reviżjonijiet kif semmejt imma aħna nixtiequ anke nagħmlu rapport fuq l-ewwel lezzjonijiet li tallimna fuq it-twettiq tal-liġ, attenzjoni speċjali għal eh, il-pisijiet amministrativi u ta' spejjes, eh, manki anki eh, problemi oħra. Għanna intenzjoni niproduċu da bħala pakket sal-ewwel ta' ġunju tal-2012. U biex ninformaw dan il-proċess aħna nidejna ħafna studi, bosta studi tematiċi illi għandhom suppostituna informazzjoni toħra bħala parti tal-proċess U meta nkunu rċevejna din l-informazzjoni kollha, allora mbagħad iridu nanalizzaw jekk għabbażi ta' dan eh, hemm bżonn jew le reviżjoni. U f'dan il-punt iridu niftakru wkoll li diġà nkunu qegħdin ners u lejn it-tieni skadenza ta' reġistrazzjoni u rridu nqisu anki l-impatt possibbli ta' din ir-reviżjoni. Mbagħad kien hemm mistoqsija oħra jekk hemmx bżonn nestendu riċ dina hija mistoqsija li għamluna spiss. Eh, hemm żewġ kwestjonijiet illi jisemmew l-iktar frekwentement. Waħda hija fuq il-materjali u l-oħrajn fuq l-effetti li għadulum tal-cocktail tal-, eh, kem ta' sostanzi kimiċi. Fuq il materjali il-Parlament talab il-Kummissjoni biex namlu revizjoni tal-leġislazzjoni eżistenti tal-komunità. U li natu rapport mbagħad din is-sena, din ir-reviżjoni qed nagħmluha u għamlinja ċara illi l-ewwel revizjoni fl-opinjoni tagħkom mm, mm, ma kienieċ eh, dettaljata biżejjed, allura aħna qed nagħmlu dan bħalissa. U din ir-reviżjoni għandha tina l-elementi neċessari biex inkunu naraw, nistgħu naraw jekk jekk riċ xirqa jew le biex tkun tista' titratta anki l-isfidi tan nanomaterjali. Umbat fuq il-kwistjonijiet tal-effetti cocktail, Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-espożizzjoni għal multi kimiċi minn eh, sorsi differenti u minn toro differenti, minn pathways differenti. Ah, li hija normali għalina x'aħna maħniex eh, sottoposti għal sostanzi kimiċi individwali ma dejjem għal ehm, ħafna sostanzi flimkien. U talbuna biex noħorġu b'rapport biex namlu evalwazzjoni jekk il-leġislazzjoni Ewropea eżistenti tindirizza dan il-problema mod suffiċenti, bdejna konsultazzjoni pubblika biex nitkellmu fuq din il-problema qed naħdmu sta biex nagħtu dan rapport lil kursil fl-2012. U dan għandu jkun bażi ulterjuri għal biex naħsbu biex nideċidu jekk hemmx bżonn jew le nestendu anki lil riċ eh, l-leġislazzjoni riċ anki fuq dawn il-sustanzi. Grazie. Grazzi, ħafna. Għandi mistoqsija bħala membru tal-Komitat, għax meta ħna adottajna r-riċ, waħda mill-istimi li kellna minna tal-Komissjoni, imma anki minn partit oħra interessati u rappresentanti tal-industrija kienet illi se twassal probabbilment għal-inklużjoni ta' bejn 2 u 4.000 sustanzi liktar tossiċi meta wieħed ħares li ċifri semmejtin tissa aħna m'għandniex idea kemm qed jiġu esklużi għax ma nafux kemm minnhom daw qed jitolbu l-reġistrazzjoni, Allora forsi wieħed għandu bżonn jevalwa din l-istima jekk għandek idea ta' ċifri preċiżi illi se jiġu esklużi. Naturalment qed fuq sustanzja riskju. Thank you, I can't give you... Grazzi, Luis. ma nistax nitik tweġiba preċiża bħalissa f'dan il-waqt. Aħna ovvjament kifet inti rajna li kien hemm xi diskrepanzi bejn in-numru ta' sustanzi li aħna stennejna li kienu ser jiġu reġistrati eh, sa l-ewwel skadenza ta' reġistrazzjoni u sustanzi perikolużi kienu soġġetti għal din l-iskadenza u n-numru illi ta' sustanzi illi ġew ta' bilħa imnizla mresqa. Meta aħna dam dejna nanalizzaw fl-imkien mal-Aġenzija, aħna sibna xi raġunijiet illi seta' forsi jispiegaw dan il-fenomenu. Waħda mir-raġunijiet kienet illi l-kumpaniji Permess tal-proċess tal-skambju ta' informazzjoni ta' sustanzi f'bosta każijiet sabu illi sustanzi li huma kienu jemnu illi huma differenti u infatti kienu nisla taħt ismijiet differenti kienu wara kollox l-istess sustanza u għalhekk din kienet raġuni partikolari, raġuni oħra illi ma ġietx meqjusa sew huwa l fatti li l-metodi ta' kalkolu taħt il-leġislazzjoni l-qadima il l qadima kien differenti, għalek il-mod kif għanna konna nikalkulaw taħt il-leġislazzjoni l-qadima kien il-sostanza kellu jaqbes il-threshold tal-1000 jekk tal-1000 ta' jekk f'ċertu periodu huwa kien jiġi importat aktar minn 5000 f'aktar minn 5000 ta' Jekk naraw l-aħħar tliet snin qabel l-iskadenza u nieħdu l-medja ta' dawn it-tliet snin jekk dak jekk dik il-medja hija aktar minn 1000 tonnellata minn allura suġġett jikkwalifika u dan wassal għal xi dubi u aħna flimkien ma l-industri binna illi din hija xi ħaġa dinamika u ċiklika u lek spiss ikolna sustanzi illi jitpoġġew fuq is-suq u jibqgħu fuq is su għal xi snin u mbagħad jebu għal kollox u jebu forsi għal xi konsiderazzjonijiet kummerċjali għaliex ikun hemm sustanzi aħjar jiġu mresqa mhux bil-fors l-reach. Umbat hemm ovvjament il-ħaġa illi kif għaltina l-industrija li ċertu sustanzi ġew sostitwiti minn alternattivi illi nstabu illi fissu xi drabi ma kinux bizzejiet ma għalijom illi huma jibbatu dossier ta' reġistrazzjoni għaliex sostanzi ma kienux disponibbli u forsi din kienet waħda mir-raġunijiet għaliex kien hemm inqas sustanzi Dan jispjega il-diverġenzi fl-evalwazzjonijiet tagħna, imma bħalissa m'għandniex opinjoni, m'għandniex fema ċara dwar se jkunu il-konsegwenzi u li ma sustanzi u kemm il-sustanza ser teb. Xaħat jixtieq il-wieġeb għal dan? Le? Tajjeb wis mela allura. Naddu għal-mistoqsija li jmiss u dinja il-mistoqsija dwar il-biodiversita illi resqet il-kollega Belier. Ja, signora Kodeshu, minnaħat tal-Kummissjoni. Huwa raġel, infatti, jiena il-kap tal-unità legali ta' wieħed mill-żewġ taqsimiet legali ta' Digi Ambient dwar il-biodiversità. Dwar il-mistoqsijiet marbuta mal-biodiversità l-Unjoni Ewropea stabiliet għan ambizjuż biex hija twaqqaf it terf tal-biodiversità u l-ekosistemi sal-2020 u tarġa tirrestawrom kemm jista' jkun. L-implementazzjoni sieħa tad-direttiva tal-habitats, ġifiri b'mod partikolari dik ta' natura 2000, u importanti biex aħna niksbu l dawn l-għannijiet. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar biodiversità ser tistabilixxi l-miżuri biex aħna niksbu dawn l-għanijiet tal-2020 aħna nirrikonnaxxu bisħieħ dan il-fatt. Issa kajja progress importanti fl-finalizzar ta' twaqif ta' natura 2000. Issa tkopri 26.000 sit u tkopri 18% ta' territorju tal-Unjoni Ewropea. Iżda hemm bżonn ta' ċertu eh, networks fuq l-art u l-ilma Dan huwa jgħod mod partikolari għall-ambjent tal-ilmijiet. U għalhekk qed naħdmu fil-qrib mal-istati membri ser inkoplu nieħdu azzjonijiet legali fejn wieħed ma jkunx f'konformità ma' dispożizzjonijiet ewlenin tad-direttivi naturali. Dan qed jiffoka b'mod partikolari fl-amministrazzjoni tajba u fir-restawr tas-siti, il-tfassil ta' żoni partikolari ta' konservazzjoni dan għandu jwassal biex l-istati membri jistabilixxu l-miżuri neċessarji ta' konservazzjoni. Il-Kummissjoni taħseb li dan jista' jinkiseb permezz ta' żvilupp ta' pjanijiet ta' maniġjar jew inkella strumenti ekwivalenti għal siti kollha ta' natura għalfejn u tiżgura illi dawn jiġu implementati fil-waqt il-ovi l-arfin komuni u ser saħu kol kooperazzjoni transkonfinali biex tappoġġa azzjoni privatizzata li għandalan li tejjeb l-istatus tal-ħarsin tal-ambjent tal-konservazzjoni u kol biex tipromovi l-koordinazzjoni tal-immaniġjar u azzjonijiet ta' restawr. Biex dan isir ser ikun hemm bżonn tal-fondi meħtieġa u l-iżgurar ta' dan il-fondi, instrumenti finanzjari u investimenti biex napoġġaw l-amministrazzjoni effettiva ta' 2000 ta' Natura 2000. Kummissjoni ser toħroġ komunikazzjoni dwar il-fondi ta' Natura 2000 din is-sena. U għabbażi ta' informazzjoni li ser jagħtu l-Istati membri dan ser jagħtina l-istimi tal-ispejjeż ta' Natura 2000 u ser nitalmu it-talimiet mill-esperjenzi tagħna u ser ikollna approċċ integrat biex aħna nsibu modi kif nistgħu intejbu is-suċċess tal-finanzjar ta' Natura 2000 taħt il-perspettiva finanzjara li jmiss li niksbu appoġġ akbar għall finanzjar ta' natura 2000 taħt il-kuntest attwali, eh, ta' situazzjoni ekonomika attuali dan huwa sta' sfida kbira għalina bħalissa, għal daqstant il-Kommissjoni ser tisħaq dwar il-benefiċċji li nistaw nieħdu mill-ġestjoni effettiva tan-netwerk u ser tipromuovi approċċ aktar strateġiku tal-Istati membri fil-konfront ta' Natura 2000 għal perjodu ta' finanzjari li jmiss. Fl-ħanet il-Komissjoni ser tkompli promuovi infurzar aħjar tal-liġi ta' direttivi tan natura u dan għandu jsir frabta l evalwazzjoni ta' pjanijiet u proġetti illi jaffettwaw dawn is-siti ta' natura għalfejn skont ir-rekwiżiti li huma stabiliti f'artikolu 6 ta' direttiva tal-Habitats hija qed taħdem mod proattiv ma' settur ewlenin biex tidentifika dispożizzjoni ewlenin tal-direttivi tan-natura u jaħarġet dan l-aħħar linji gwida speċifiċi għal eh, l-industriji tal-enerġija, għall industrija eh, marbuta mal-enerġija tar-rieħ frabta ma' natura fejn. Ser ikun hemm linji gwidi simili għall industrija tal-portijiet li ser jiġu adottati u qed inħejju wkoll xi ħaġa simili għall xmajjar, navigazzjoni u l-akwakultura. Iżda, meta jkun hemm xieda ta' ksur ċaru tont il komissjoni ovvjament sert tkompli tieħu il-passi meħtieġa legali biex tiżgura li jkun hemm konformità mad-direttivi u numru ta' każijiet li huma marbuta ma' ksur ta' direttiva tal-asafar u direttiva tal-habitats huma fost l-ola ammonti illi aħna qegħdin nindirizzaw ġewwa DG Ambjent. Grazzi. Għanna xi mistoqsija ta' segwitu? Le? Tajja pwis. Mela allura naddu il-punt li jmiss fuq l-agenda grazzi ta' sew il-mistoqsija li jmiss hija minn Chris Davis dwar jekk wieħed ma jkunx konformità ma' direttiva tal-Habitats, nuqqas ta' applikazzjoni tad direttiva dwar il-Habitats. Mistoqsija minnaħat tal-Onorevoli Davis. Iva dan huwa fajl taksur kontra il-Bulgarija. L-ewwel punt mod ġenerali deċiżjoni kienet jekk dawn il-każijiet iridu xjaddu minn notifika għall-opinjoni raġunata skont bosta fatturi u skont l skambi li kellna mal istatu l-istat membru konċernat kellna skambju ta' informazzjoni ma' estensiv mal-Bulgarija u kif għalli ħtieġa il analizzaw informazzjoni ġdida Kifet il-kom kienem dialogu eh, għaddej bejn servizz tal-Komissjoni u l-autoritajiet tal-Bulgarija dwar it-lestija ta' networks tal-Bulgariji ta' siti illi huma klassifikati taħt id-direttiva dwar la safar u direttiva dwar il-habitats. Id-deċiżjoni 811 tal-sena l-oħra ġita' dotata dan l-aħħar mill-Bulgarija taħt it-kabbir tal- parti tal-SCI minn Natura 2000. Ġew stabiliti tliet siti u territorji ta' 25 sit ieħor ġew estiżi u għal sit partikolari kien hemm tnaqqis. Pala riżultat ta' din deċiżjoni territorji ta' aktar minn 47,000 ettari madwar 0.4% tal-arja tal-Bulgarija ser jiġu miżjuda għal f'natura 2000. Dawn diġa ilhom ikopru 34% ta' territorju terrestri tal-Bulgarija, it-tieni l-ikbar fl-Unjoni Ewropea. Din hija situazzjoni ġenerali fil-Bulgarija, fir-rigward ta' tfassil tal-Peniżola Kalijakra, dan wakas każ għadu għaddej il-Kummissjoni qed tanalizza kwantità kbira ta' informazzjoni teknika illi hija konflittwali illi resu l-awtoritajiet Bulgari hawnhekk fir-rigward tal-Peniżola ta' Kaliakra biex jiġi żgurat illi dawn l-ambjenti ta' protezzjoni tal-asafar jiġu indirizzati bisħi. Grazzi. Krist, twieġeb? Iva, Jien kont qed nitkellem mal-kummissarju waqt li kell u jiena eh, rajt li għal Slovenja u koll għanda 27% li hija koperta għalek il-Bulgarija hija t-tieni mbagħad wara Slovenja. Dan huwa proporzjon pjuttost kbir, pjuttost sinifikanti, imma xandu x'jaqsam dan jekk ir-rekwiżiti ta' dan il, ta' din id-designazzjoni mhux qed ikun hemm konformità magħhom. Dan qed isir pal kas ta' verifika għal xi gruppi ambjentali biex jaraw jekk il-Kummissjoni u ta' bilħaq qed tieħu azzjoni kontra l-gvernijiet. Kien hemm xi żviluppi dan irrikonoxxih, imma ser jiswinna ħafna flus jenna nemmen il-xida ta'kom dan ser ta' podġaħ imma kienem ksur għal rekwiziti ta' natura 2000 u għallek il komissjoni għanda l-kuraċ illi toħroġ reason opinion u tmur qoddim il-qorti tal-ġustizja u nkella ser tkomplu tawlu xar wara xar sena wasar wara sena u eh, tittamaw illi dawk illi qed jagħmlu protesta ser jaqtaw qalbhom. Komissjoni. Għandkom il-kuraġġ twieġbu għall-inqas li twieġbu? Grazzi, Iva, Iva, sir ikonna l-kuraġġ illi dan namluħ, imma tafu illi l pista tal-prova jaqa fuqna u il-qorti tal-ġustizja. U aħna rridu nibnu kas ta' sew b'saħħtek irridu mor dim il-qorti. Għandna ħafna tarif mhux biss minnaħa ta' min ressa l-ilment imma wkoll minnaħa tal-gvernijiet. Irridu nevalwawhom sew għaliex huma f'konflitt ma' xulxin. Maħniex niprovaw nipposponu dan u importanti għalina illi d-dispożizzjonijiet ta' direttivi konċernati jiġu mħarsa bisħiħ anke minnaħat tal-Bulgarija. U din hija kwistjoni wkoll ta' trattament ugwali fost l-istati membri minnaħat tal-Kummissjoni u għalhekk huwa tassew importanti għalina li dan jiġi segwit minnaħa l-oħra Dawn il-każijiet mhumiex faċli għaliex kif qed inti eh, hemm il-fondi involuti, imma aħna maħniex nippruvaw naħarbu minna dil-biċċa tax-xogħol, aħna qed nippruvaw insibu l-aħjar soluzzjoni biex dawn id-dispożizzjonijiet jiġu osservati wkoll ġewwa l-Peniżola ta' Karjaka. Madna ma sanniex għal-konklużjonijiet dwar dan għadna qed naħdmu dwaru. President, nittamilhom mhux ħanisraq ħafna ħin minn il-membri l-oħra tal-Kumitat forsi permetti li biex nagħmel segwitu ta' dan. Jiena qed nifhem illi il-ksur dwar id-disinjazzjoni mhux xierqa eh, fil-rabta tal-penizola ta' Kaljakra għandha aktar minn tliet snin issa. Qed nifhem li għandkom bżonn tagħmlu evalwazzjoni ta' xhieda kollha tisimgħu l-awtoritajiet Bulgari x'għandhom xi jgħidu imma fi żmien tliet snin. Xiri tisir għandek każ ta' ksur, xi ħadd imuru jindirizzah jitrattaħ Kiku dan kien sar fir Unit, kiku kien sita natura fejn fir Unit, jiena kont immur, kon nista' mmur fi żmien ta' weekend biex nara jekk dan u kas ta' ksur. Unbad sa' kem jiġu li litri, jew nejdu sitxur ta' korrespondenza. Għaliex tlet snin? Ser kun hemm tlet snin oħra mbagħad, imbagħad xi tlet snin oħra wara qed xu żmien ta' skadenza biex intom tkunu tistgħu tresqu Dan il-kas kif qedtilkom lan tagħna huwa illi nsolvu l-problema u niżguraw illi dispożizzjonijiet konċernati jiġu implementati wkoll fil-Bulgarija kif ukoll fir-Renju Unit jew fis-Stati Membri oħra. Mhix xi ħaġa faċli ħafna għaliex hemm ħafna siti, ħafna irtiset tal-irdiden tar-rieħ neħtiġu ħafna evalwazzjonijiet, aħna ndependu fuq l-informazzjoni minn għant minn ikun ressa l-ilment, kif ukoll mill-Bulgarija. Aħna kellna ħafna skambi, ħafna laqat magħhom. Naħseb l-aħħar pakket ta' informazzjoni minn ħadd tal-Gvern Bulgaru irċevejni f'Diċembru minn għalija. U għalhekk qed naħdmu dwar dan. Ser ikonna laqa oħra ġewwa l-Bulgarija u ser immorru wkoll fuq il-post f'April biex naraw x'qed jiġri hemmhekk. Iżda ovvjament l-informazzjoni kollha trid titqies. Jekk is-sitwazzjoni hija waħda li qed tinbidel u s-sitwazzjoni qed tinbidel fil-Bulgarija, irridu nqisu wkoll dawn eh, din l-informazzjoni wkoll, mhix xi ħaġa daqshekk diretta. Forsi punt partikolari nistgħu nsibu ruħna f'sitwazzjoni illi tqajjem ċertu tħassib illi ta' bilħaq tkun ksur. Umbat fl-iskambji ma' minna għamel il menti u ma' l-autoritajiet forsi situazzjoni tkun tista' tinbidel u dan irdun isuħu kol għalhekk dan huwa każ attiv. Hemm ħafna avukati li jaħdmu għabbażi ta' jekk ma jirpux, ma jiċċarġawx. Għaliex ma tatux dan il-każ il dawn l-avukati u eh, tellaħu il-qorti tal-ġustizzja forsi tamlu ħafna flus minn fuq dan l autoritajiet Bulgari. Forsi tistaw tamluħ dan għax jagħmel tajjeb pal kontijiet tal-Unjoni Ewropea. Għaliex jidilli li dan il-każ ħajib għaddej u e, mhux se nsibu soluzzjoni għalli, iskom qed tippruvaw taħlu l-ħin. Tridu tistabilixxu skadenza u tgħidulna jew tuna garanzija li intom ser tarġaw tir-rapportaw fi żmien ta' tliet xhur biex it-tuna stqarrija ġdida ta' xtib ta' progressar. L-astar il-Kommissjoni tgħidilna Lesta, se nkun ġenerus, fi żmien sitt jew ngħidu. Lesta li tgħidilna jekk il-kwistjoni solvit jew inkella għaddejni xal pass legali li jmiss u ħarġet opinjoni raġunata. Ija, aħna l-esti li noħorġu u nirrapportawlkom informazzjoni kemm jista' jkun informazzjoni fi żmien sitt ma ma nistgħux inwedu bħalissa illi aħna ser inkomplu ser nimxu lejn il-pass li jmiss, il-pass legali li jmiss, jom kella nal u l-kas, għalix l-analizi t-dependi fuq bosta fatturi hemm ħafna affarijiet li dun nqisu biex nkunu nistgħu nibnu l-kastana. Biex il-kas jgħaddi dim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, ma naħsibx illi hija xi ħaġa daqshekk sempliċi illi naqbdu nagħtu l-kas il avukat partikolari u intalaħ dim il-qorti. President, jiena se nfassal mistoqsija oħra u ser nitlob il-Kommissjoni biex tarġa' tirrapporta meta jkolli l-opportunità jkollha l-opportunità naf id-dinja xi ħaġa diffiċli. U jiena eh, inħoss l-pożizzjoni tal-Kummissjoni u anke l-pożizzjoni tal-Gvern tal-Bulgarija imma jekk irridu naraw irridu nittrattaw protezzjoni ta' sita ta' natura għalfejn fl-Ewropa irridu naċċettaw li xi drabi ser tkun xi ħaġa sew diffiċli. U xi drabi rridu napplikaw il-liġi. Iva, jaċaġa tajba illi issa għanna u koll din il-weda minnaħa tal-Komissjoni u ma wedu li ħajarġu jirrapportaw fi żmien sitt xhur. Għal dastan skur ħanarġgħu nittrattaw din il-kwistjoni. Nadu l-mistoqsija li jmiss illi hija dwar ir-rimi massif ta' skat perikolus fl-arbassanza ta' welva. Mistoqsija minn Satu Ħassi. Iva, l-ewwel mistoqsija hija marbuta kol ma l-opinjoni raġunata hawnhekk li aħna minna kontra Spanja l-ġimgħa l-oħra f'Marzu dwar is-sitwazzjoni ġewwa Welva fejn il-kumpanija Fertiberia ramiet 2.5 miljon tonnellata ta' skart tal fosfo ġipsum faċ mistadra mal-kosta. Emmek rajna illi ċertu dispożizzjonijiet ma ġewx applikati, eh, kien hemm direttivi illi ġew miksura direttivi tal-iskart, tal-iskart illi jinsabu fl-arba saza. U aħna rajna illi dan kellu jinkludi l-miżuri kollha biex niżguraw li jkun hemm livell li ta' protezzjoni. Ġifieri id-direttiva tal-landfills. Rajna illi din kienet taqdi ir-rekwiżiti kollha meħtieġa biex tiżgura dan din l-attività twassal għal livell ta' protezzjoni tal-ambjent raġonevoli. Spanja rapportat dwar bosta miżuri dwar setta miżuri aħna soltu ek nistaqsu f'każijiet bħal dawn pjan ċar ta' miżuri, miżuri xjentifiċi u diagnosi teknika tal-sit, analiżi tal-alternattivi u abbozz ta' proġetti ta' riġenerazzjoni u kif huma għandhom lan illi jindirizzaw din il-kwistjoni. Għalhekk hemm ħafna passi pożittivi bbażati fuq dan il-pjan ta' miżuri u waħda mill-iktar importanti hija illi fl-eżekuzzjoni tal-orta sentenza tal-orti eh, Spanja waqfet dan ir-rimi tal-iskar fl-aħħar tas-sena l-oħra fir-rigward tal-analiżi tar-riskju Spanja analizzat dan il ġipsum u skont l-awtorità jidher illi dan mhuwiex konsidrat bħala skart perikolus skont il leġiżlazzjoni attwali l-ilma madwar il-żona tal-fosfoġibsu ma dan ukollu irid jiġi ittrattat wara li din is-sustanza titneħħa minn din il-laguna. It-tniġis huwa mistenni li jonqos għal livelli permessibbli, ir-riski radjoloġiċi huma konsidrati bħala limitati immens l-analisi ta' natura kimika ta' dawn iż-żoni, l-ewwel żona u r-raba' żona, dwar dan Spanja ser tirrapporta dwar ir-riżultati tagħha fit-tielet rapport ta' progress aħna qbilna ma' Spanja li huma ser ikollhom jirrapportaw kull tlieta jew erba' snin. Huma diġà resqu l-aħħar rapport fi frar. Spanja bdiet il-proċedura biex hija temenda il-permessi tal-IPPC dwar il- l-ilma ta' fuq il-pjan il-prevenzjoni tal-iskart u l-monitoraċ tal-landfills tal-iskart. Spanja evalwat l-effetti tekniċi tal-tneħħija tal fosfogipsum Skont dan l-istudju, it-tneħħija timplika il-ħtieġa ta' binja ta' 10 landfills ġodda. U razzjonijiet marbuta ma' dan ma' din it-tneħħija u l-bini tal-landfills u l-isfruttar fost l-oħrajn ser iwaslu għal periodu ta' 17 il-sena b'investiment ta' 2.5 biljun euro. U għalek l-autoritajiet ma jaħsbux li dinja soluzzjoni alternattiva fattibli u għalek huma għazlu illi kollom restaur in situ tal-zoni fejn ġi mormi il-fosfoġipsum. Kienem restaur il-kuplu tal-art fis-sajf tal-2010 u lan huwa illi sal-aħħar ta' l-2015 l-affarijiet jitranġaw. Ta' min jinnota wkoll illi Spanja penra truħa biex taħdem ma' subija mill-qrib mal-partijiet interessati kollha biex issib soluzzjoni u biex tispjega l-miżuri li jirdu jiġu implementati fis-segwitu tal-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-Parlament tal-missjoni u dokument ta' sejba ta' informazzjoni tal-2010 Spanja qed tirrapporta b'mod regolari dwar il-progressi li hija kisbet. U ser tibqa' tagħmel dan sal-aħħar ta' l-2015 il-Kummissjoni wkoll tixtieq tgħid illi petizzjoni simili ġiet trattata mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet f'Ottubru tas-sena l-oħra. Grazzi. Għandna mistoqsija ta' segwitu? Le. Naddu, mela. European Environmental. Naddu għal mistoqsija li jmiss s issa ta' s Sinjora Ħassi. Naseb inti t-tagġi tista' ġitwieġa b'sirka disku. Iva, grazzi. Il-Kummissjoni tirrekonixxi l-importanza tal-ispezzjoni ambjentali bħala strument indispensabbli ħalli naċċertaw li jkun hemm implementazzjoni tajba tal-leġiżlazzjoni ambjentali. Il-mod kif saru daw l-ispezzjonijiet ma tal-Istati membri u l-bżonn li jkun hemm infurzar jemmina neċessarju illi niskonsidraw iktar azzjoni fuq livell Ewropea, però ta' min jaħseb jgħid illi il-qafas legali tal-ispezzjoniet ambientali tjeb f'daw l-aħħar snin u jikkonsisti dal-aħħar f'rakkomandazzjonijiet mill-2001 dwar il-kriterji minimi kif ukoll kwestjoni għandhom xieqsmu mal leġizlazzjoni settorjali. L-approċċ settorjali tal-ispezzjonijiet ambientali jippermetti L-adattament sedaw il-kriterji għal natura partikolari ta' zona. Il-Komissjona bdiet eh, xogħol għal rekwiziti ta' spezzjonijiet um, vinkolanti. Dan ġa mħut li huma inklużi fid-direttiva per eżempju tal- kattivu u l-ħazna tal-kartonju, tal-karbonju, il-protezzjoni tal tal-benesseri tal-annimali tal-laboratorju, il-direttivi tal-emissjonijiet, u batem u koll kustjoni ta' cluster per eżempju mal l-ispetturi nazzjonali. Dan jimmira biex intejbu l-kooperazzjoni mal ċentri ta' spazzjoni differenti fl-Istati membri kif ukoll biex nikkoordinaw is-sinerġiji u għalek li xisnin ilu. Aħna minna netwerk Ewropew għal l tal għall-infurzar tal-liġi ambientali l-impel. U għalek għanna u koll ċentri ta' fuq evel Ewropew u jisiru Ispezzjonijiet partikolari, pereżempju kif kellna f'Novembru li għadda biex naraw l-effettività tal-ispezzjonijiet madwar l-Ewropa bil-bilan partikolari illi naġġornaw ir-reġim ta' spezzjoni fil-qasam tal-prevenzjoni u il-tniġġis industrijali. Impel għadu imsieħab importanti ħafna l-Ewropa. Però minn dan kollu Il-rakkomandazzjoni, il-leġizazzjoni settorjali u koordinazzjoni ma dawn il-spetturi, il livellu u kwalità tal-ispetturi tal-ispezzjonijiet varja ħafna bejn l-istati membri. Saru kampanji ta' informazzjoni dwar rekwiziti ta' skart per eżempju, u ġew organizzati daw fl-istati membri li għaddew u rew li għad baqa nuqqasijiet gbar. Għanna nuqqas per eżempju fl-istrutturi tal-infurzar memx kontrolli bizzejiet, ma jittuħdux eh, kampjuni bizzejiet, prosekuzzjoni ma sirx l ta' sanzjonijiet. ovvjament din is-sitwazzjoni mhix sodisfaċenti. Il-miri tal-leġiżlazzjoni ma jistawx jintlaħqu u il-benefiċċji soċjali u ekonomiċi li jistaw ingawdu laqas ma nistaw ikolna u għalhekk irid ikun hemm li bażi ugwali għal kulħadd ikun hemm ukoll nħeġġuha mal-innovazzjoni, eċċetera. Issa, minħabba dan il-bżonn li nibdlu is-sistema ta' supervizjoni, il-Kummissjoni ħat għamel proċess ta' revizjoni li jkun qiegħed iħares lejn it-tisħiħ tal-approċċ Ewropew lejn ispezzjoni ambientali, revizjoni ta' rakkomandazzjoni, għal livelli minimi għal kriterji fl-Stati membri, irrid ukoll nibdew nieħdu direzzjoni orizzontali, irrid ukollna rekwiżiti vinkolanti eh, ta' spezzjoni, irridu niżviluppaw strumenti ta' gwida għal ispezzjonijiet f'ċertu setturi partikolari u nevalwaw ukoll l-alternattivi. Mill-lat settorjali rikast tal-WEEE, e e, eh, direttivi WEEE, e tħares ukoll lejn il-perikli bħal per eżempju sustanzi perikolużi. Irid ukollna standards iktar stretti, iktar ħarxa. Jiġu niżviluppaw iktar is-sistema sabiex ikun hemm konformità mal-aki ambjentali. Dan kollu rridu naraħ fid-daw ta' komunikazzjoni li hemm għaddejja fuq il-leġiżlazzjoni ambjentali li qed tiġi konsidrata u ddiskossa fil-Kummissjoni ħad tiġi adottata supposta tmiem dis-sena. Dan l-istrument qiegħed hemmhekk biex itejjeb l-implementazzjoni fuq livell Ewropew kemm fil-Kommissjoni u kollu kamil naħata naħa tal-Istati Membri sabiex il-liġi ambientali tiġi applikata b'mod aħjar anke fuq livell Ewropew. Grazzi. Grazzi lilek, mistoqsijiet ta' segwitu. Chris? Mux mistoqsija segwitu essaċ, nasab li l-mistoqsija ta' sa' saħasiwa jgħataj ħafna u naqbel maħħa. Naħseb li f'den l-arena Eh, hemm bżonn tingħata tweġiba ċara li ġinja kwistjoni ta' politika mhux ta' ksur. Il-rappreżentant hawnhekk tkellem fuq il-kwistjonijiet tal-rakkomandazzjoni fuq il-livelli minimi. Dawn l-ewwel darba smajna biha hawnhekk kienet fil-2099 f'sena 2000 xi ħaġa konna votajna aħna li nagħmluha direttiva din imma ma rnexxilniex baqgħet ehm, rakkomandazzjoni. Eh, ma fattu li għanna bżonnom daw l-ispezzjoni, kriterji bini għall-ispezzjoni. Grazzi ħafna għanna mistoqsijiet oħra, ma persi li membri ma mx għadin hawnhekk. Nihdu għan f-sessjoni oħra daw l-mistoqsijiet u naħdu għalhekk għal-punt li jmiss fuq l-aġenda. Illi huwa l-end of life vehicles. Jekk ma importax, Chris ħanibda billi ngħaddi dritt tal-Kummissjoni. Sur Bakr li jappreżenti. Grazie, President. Jena Rigarsija Borges li il-kap ta' l-unità tal-ambjent u Sada l-aħħar kont qed nagħmel ix-xogħol tas-sur Kolesku. Law, law għanet nishtiq najt illi nilqa il-rapport parlamentari biex intejbu l-implementazzjoni ta' direttiva ILV, e mod partikolari l-istudju riċenti fuq l-end of life vehicles il-prassi nazzjonali, leġizazzjoni u xinstawna nagħmlu biex ikollna approċċ ta' suċċess anke fil-futur din id-direttiva rrit li kienet suċċess ħafna oqsma. Waslet għal tnaqis ta' karozzi abbandonati, ħloqna il-faċilitajiet u koll fejn jistaw jittitu daw il-karozzi sabiex innaqsu l-periklu tal- li jeżisti u għalek tajjeb illi intejbu l kodissin tal-karozzi ħalli ma jkollniex problemi għall-ambjent. Fl-istudju Però naraw li tbaqa numru ta' problemi ambientali. Tiġa diskutajna dawn il-problemi f'dan il-kumitat is-sena li għaddiet. Meta? Is-Sur Chris Davis ressaq mistoqsija. Problemi ta' implementazzjoni iridu jiġu indirizzati b'mod kontinwu ħalli naċċertaw illi tassew nieħdu il-benefiċċju kollha tad-direttiva tal-ERV. Nifhem illi bħalissa sitwazzjoni mhix waħda li tkun kompletament sodisfaċenti. l kwistjonijiet li identifikaw kam il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni hija diskrepanza li teżisti bejn l-ammont ta' vetturi li madhom xintużaw fl-Istati membri u il-numru ta' ċertifikati tal- li joħorġu ċert li autoritajiet nazzjonali li daw il-karozzi jkunu ġew skappjati. L-importanti li konna rapportaċ tajjeb u għalix jak le ma nkunux nafu fej għazin dawn il-karozzi. Il-proċedura tal-reġistrazzjoni fl-istati membri tittiġi ippuljata u ikonna u koll u l-esportazzjoni ta' karozzi li ma demx intużaw bħala ta' parsi karozzi second hand u nabatu għan barra mill-Unjoni Ewropea. U għalek, f'ġunju kanna ħakonna rapporti minnaħa tal-Stati membri biex juruna fil-prestazzjoni tagħhom kif sejra u nittamaw li naraw titjib l-analiżi ta' data ġdida li għanna minnaħa tal-Istati membri għadna ma l istajniex pero L-analizi primarja li saret preliminari juri illi il-progress miexi bil-mod wis. Hemm numru konsiderevoli ta' karozzi illi ma ġiexx irċiklati, mhumiex qegħdin faċilitajiet, u ma nafux fejn huma qegħdin. M'ġewx iġikrati faċilitajiet skont id-direttiva tal elvi u oħrajn li ma nafux fejn huma qegħdin. Hemm ukoll dawk li ġew esportati. Idu noddu numru ta' passi biex indirizzaw din il-kwistjoni li għanet il-kommissjoni. Studjat il-leġizazzjoniet nazzjonali u fetħet numru ta' proċeduri ta' ksur kontra l-istati membri fil-rigward ta' trasposizjoni ta' direttiva tal-ILV. Għadba għanna disa kazijiet miftuħa bħalissa, u ħafna minnhom daw kazijiet, il-kustjoni ewlenija bħalissa jgħat trasposizjoni ta' dispożizzjoni fid-direttiva li għandhom xieqsmu ma' reġistrazzjoni tal-karozzi u ċertifikati tal-iskrapjar. U Aħna ovvjament komplejna bil-kuntatti tagħna ma' l-Istati membri. L-inizjattivi ta' Kommissjoni kienu ta' suċċess. Per eżempju, fil-Renjuniet sistema ta' leġislazzjoni ta' karozza mbedlet. U ġiet eh, tirrispetta issa dispożizzjoni din id-direttiva tal-ELV. Is-sena li għaddiet aħna impegnajna ruħna biex intejbu il-kwalità tal-istatistiċi tal li għanna fuq daw il-vetturi li madhom xintużaw. U l-linji gwida tal kol ġew nħarġu f'April. U skont daw l-linji gwida l-istati membri għandhom jirrapportaw fuq il-vetturi fis-swieq nazzjonali u jagħtu ċifri dettaljati ta' vetturi reġistrati in-numru ta' vetturi użati li ġew esportati u n-numru ta' karozzi riċiklati fil-faċilitajiet. Dan permetina biex għall-ewwel darba nibdew noħorġu ċifri affidabli ta' vetturi reġistrati illi ma jiġux rapportati bħala eh, karozzi li ma domx jintużaw. U ħan zviluppa metodoloġiju kważa biex nirriflettu xieġri fil-verità għal dawn il-karozzi li ma jkunux għadhom fuq Fuq l-esportazzjoni tal-vetturi, li skifas qabel hija waħda mill-problemi jew l-għanin li jidun iddirizzaw, għanna qegħdin nifinalizzaw l gwida għal merkantili jintbatu ta' dawn il-vetturi u daw il-karti second hand li ġo sportati lejn pajizi terzi koprejnijom permezz ta' dispozizjoni speċifiċi ħafna fil-linji gwida. Aħna għadin u kolbat parallel nħejju proposta leġislattiva sabiex insaħħu il-rekwiziti u nisodos rekwiziti ta' l-istati membri. Inta madan kollu jkompli biex itejjeb is-sitwazzjoni, ovvjament ma sax skrutu revizjoni tad direttiva tal-ELV fid-dal tal-esperjenza li niksbu, imma F'din il-fazi prijorità tagħna hija implementazzjoni aħjar tad-direttiva preżenti. Sfortunatament, il-kapacitajiet ta' monitoraġġ fuq l-istat livell nazzjonali ma tantx huma akbar, għalhekk bħalissa aħna qegħdin Inqisu u nikkonsidraw l-alternattivi kollha ehm, biex naċċertaw illi ikun hemm bisba tal-leġislazzjoni ta' skart tagħna. Ovvjament, President għandu bżonn iva li nirrispettaw iżjed l linji gwida u direttivi sabiex niċċertaw li nilħu l-miri tagħna. Aħna nilqaw L-appoġġ ta' Parlament f'dan ir-rigward u biex niċċertaw ukoll implementazzjoni effettive ta' din il-leġislazzjoni U nittamaw li dina t ta' aktar priorita fuq l-agenda tal-Istati membri. Grazzi ħafna, għandkom xie mistoqsijiet. Iva, President. Din hija waħda mill-ewwel direttivi li kont involut fija u r-rapporter dak iż-żmien kien Kol Hein Franz. Nasa fit design kien da meta bdejna ma niftakar li votajna fuq sena 2000 u fil-prinċipju dina kien biċċa leġizlazzjoni tajba kienet tindirizza problema ta' 14 miljon karozza illi ma jibqawx jintużaw kull sena biex jiġu riċiklati b'mod iktar intensiv u fuq skala ikbar mill-qatt sar qabel. U Idna assiguraw illi il-manifatturi ma jamlux kif kienu għadin jaddu jamlu dak iż-żmien li jaddu li jmorru f'pajjiż ieħor joħorġu mill-Ewropa x'faħam mill-aħħar kull ma qed tagħmel ukoll qed trasferix ir-responsabilità. Huma fil-verità safejna fien din il-kwestjoni u l-leġizlazzjoni ma ħolqotilhomx problemi lil manifatturi, ma dak iż-żmien kienu qegħdin jgħidu illi ħataqret l-industrija ma dejjem hekk jgħidu. Issa kif għalt il-Kummissjoni sitwazzjoni mhix waħda sodisfaċenti. U aħna ħriġna bdilla analiżi ta' sitwazzjoni ħiġna wkoll b'xi rakkomandazzjonijiet u kontent ukoll li l-Kummissjoni kienet ehm, studjatom daw. Wadhom il problemi ovvjament hi illi miljuni ta' karozzi ma nafux sar minnhom. Skont l-istatistika ma nafux fejed morru. Nas uħut minnu għadin jiġu asportati ma mhux għadin hemm 7 miljun karozza fis-sena. Mhux qegħdin issegwu ir-rotta li aħna nkunu qed għom eh, Isegwu, għarajt, forsi għadin jiġu asportati ma ħafna minn dal-karozzi. <laughs> Karrekki. Suppost ikunu ġew skrapjati mhux qegħdin fit-toroq. Issa, fuq għad me punti li sammet il-Kommissjoni dwar s-esposizjoni ħazina minn numru ta' stati membri. Jew nkalla ġew trasposti dispożizzjoni b'modi differenti. Jina ringrazzja l-Kommissjoni tal-li l-għajnuna għal tawni fil-Renju Unit biex għalaqt loophole li la toħol inna problemi fil-pajs tanna ħafna snin. Imma kif qed tiġi trasposta f f'pajjiżi daqs miljun karozza fis-sena jispiċċaw jiġu żarmati fil-ptieħi tan-nies ma x'qed jagħmlu bihom ma skont l-iskatistiċi hekk qed jiġri. Imma insomma dikka laqnija sa solvenija problemi. Trasposizzjoni, it tininet net, id-data, id-data mhix qed tinżamm b'mod uniformi u għalhekk ma wieħed ma jistax iqabbel l-istatistika. It-tielet net, il-problema ta' um, trasport illegali ta' daw il-karozzi. Rridu aħna kun aċċertaw li nneħħu l-elementi ta' tniġġis ma rridux li l-partit l-iskarta karozzi jispiċċa fil-xmajjar Irid ikun hemm ukoll spazzjonijiet ambjentali. Nasab ħafna stati membri ma nafux x'inhi l-pożizzjoni sħiħa fil-verità u probabbli mhix waħda sabiħa. F'ċertu stati speċjalment għax ħadd ma iżomm kont. Ma nafx eżattament fiex ninsabu f'dwar il-monitoraġġ tal U l-kwistjoni ta' riċiklarja jekk għadin nilħu l-miri tagħna ta' riċiklaġġ. Fejn għandna l-evidenza probabbli jirnexxina noħorġu biċ-ċifri, ma tant għandna karozzi nieqsa ma nafux saru minnhom illi l-evidenza ma tistax tkopri kollox. għadam mill-mistoqsijiet li għandi għal kummissjoni għal kwistjoni dwar il- dwar it-taxxa u jekk hemm xi rakkomandazzjonijiet fil-linja fil-linji gwida għax wieħed jibqa' jħallas it-taxxa fuq il-karozza sakemm inti tkun rejt li fil-fatt il-karozza ġiet skrapjata. Ġifieri dana huwa mod illi tikkonvinċi lil sit il-karozza biex jeħles minna skont ir-regoli. Iven il-qalfat li tejjew il-linji gwida u naħseb li qed tagħmlu koċi konferenzi biex tħedġu lill istati membri jimxu mal leġiżlazzjoni intom stintu lilna kol qed l biex aħna nżommu pressjoni qed tgħidulna joġobkom U hekk nixtiequ aħna kieku il ilhom jibdew jaħdmu ehm, għaxar snin ilu, ovvjament, hemm għasijiet, provaw li ma jkunx hemm rikast kemm jista' jkun għaliex biex wieħed jaqbel dwar dak ehm, jieħu snin. Però nixtieq inkun naf x'taħsbu intom li għandna nagħmlu iżjed biex impoġġu pressjoni fuq il kommissjoni Isna qed insaqsi lil xi ħadd eh, biex jispara lilu nnifsu. Jew biex iġib il-ġabla fuq saħa, imma irrid inkun naf kif tista' tgħidilna kjoġbok biex inżommu l-pressjoni fuqkom. Carmos was question ċattiħor, Iva Malajr, grazzi għall-istudju. Tant għanna leġizlazzjoni tal-skarts fl-Unjoni Ewropea, skużani dejjem tkellem bil-lingwa tiegħi jiena. Bil-leġizlazzjoni kollha li għandna aħna fl-Unjoni Ewropea, naħseb illi ah. ma ngħidux ħażin illi dawn il-vetturi li madom xizawom kellam waħda mill-iktar leġizlazzjoni eh, tajba, il-problema jek din id-direttiva issa nistawx nużawa fil-fat biex nelbu il-problemi illi għadna għed nifacċaw. Bis-saħħa tal-ELV maċċanna heavy metals jintużaw fl-industrija tal-karozzi. Daw jintużaw biss fejn m'hemmx alternattivi, per eżempju iċ-ċomp fil-batteriji fejn l-unika alternattiva tkun il-dep. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi l-Kummissjoni hija din. ekk għanna namlu ċoħe nirrevedu din id-direttiva biex niprofaw insolvu daw il-problemi, jiena ma naħsibx. Jiena naħseb li hemm mezzi oħra li nistgħu nieħdu. Hemm affarijiet oħra li ma problemi ikbar, pereżempju l-iskajt elettroniku tal-elettriku, grazzi tal-istudju hemm xi problemi żgħar ta' implementazzjoni, però m'hemm xejn ta' barra minnaw xisir. U hemm stati membri fejn l-affarijiet qegħdin jaħdmu tajjeb ħafna. Oħrajn fejn inqas. U ma naħsibx li taxxa fuq l-iskart hija adattata hawnhekk f'loka li tkun qiegħed eh, tolqot lil dawk illi qed jagħmlu xogħol sew kummissjoni. Grazzi ħafna. Il-Parlament kif jista' jgħinna? Naħseb illi l-istudju li għamiltu intom fil-fatt kien importanti ħafna l-Kommissjoni. U l-istudju mux xi sorpriża lina. Però huwa utli għax jgħinna fl-inizjattivi tagħna tal-implementazzjoni. Anki biex naħolqu kuxjenza u nagħmlu dwar l-eżistenza tal-loopholes jew f'direttiva li tindirizza waħda mill-iktar. Kustaniġ importanti. Kif qed qabel l-implementazzjoni din id-direttiva hija importanti ħafna. Mhux biss bil-perspettiva ta' ħarsin tal-ambjent imma biex nilħqu il-miri tagħna. F'dak għandu x'jaqsam ma' l-effiċjenza ta' riżorsi. Imbagħad hemm affarijiet konkreti wkoll jista' jagħmel il-Parlament. Rajnih il-Parlament jeżerċita setas parlamentari tiegħu iktar ta' din is-sena nittamaw. Dan kunna qegħdin nissottomettu proposta. sabiex inkomplu nsaħħu dispożizzjonijiet dwar l-ispezzjonijiet, shipment regulation, l-esportazzjoni ta' vetturi second hand, U biex naċċertaw il-direttiva jgħal VTG implementa aħjar. Imbagħad. Fuq il-possibilità ta' rikast Bħalissa għalina priorità ovvjament i il-li nippruvaw li niksbu implementazzjoni aħjar. Jeżistu diskrepanzi iva fil-livell ta' prestazzjoni ħata tal-istati membri. U għahna li din għamlu għalek natu spinta li dawk l-istati membri illi ma tantx ehm, għandhom prestazzjoni tajba biex jersu iktar li livelli aktar li. Jeżisti element essenzjali għalina u sa' progress dan ir-rigward ċaj li kolna Eh, informazzjoni nqamlu kuxjenza dwar situazzjoni x'qed jiġri fl-Istati membri. Jażistu qatt nuqqas ta' informazzjoni, però ċertament għanna issa stampa ħafna iktar ċara minn li kellna ilu. Thank you, sir. Any additional comments? Chris? Just very briefly. Um... Grazie, um, fil-qosor. Għandak, ħera ġumma ta' tħares lejn il-leġizlazzjoni li għanna tal-elettriku u skart elettriku elettroniku xejn minnu mu 100%, anzi, di forsi direttiva jahjar minn ċertu eżempju oħra. Pero ċertem differenzi gbar bil istati membri oħrajn għedin jemlu vera xogħol eċċellenti u oħrajn vera xogħol fjak. Hemm filosofija bażika li jekk inti trid timxi il qudiem irid ikollok ċertu kej tkun kapaċi tkejjel u dikki il-problema hawnhekk imma fiex eżattament qegħdin noddu jekk hux 50% jekk wasalniex nofstri għal-mira, jekk wasalniex statizja, statinqas, għax m'għandniex ċifra eżatta tal-mira, ma nafux eżattament. Is l-aħħar sit tal-karozza x'qed jagħmel bija. U ma nafx jekk il-Kummissjoni taħsibx li tistax tikseb din l-informazzjoni, jekk tistax tara mill huma dawk kemm ma dawk is-sidin li skrepjaw, dawk li jesportaw, u naraw kollha tip ta' informazzjoni stat membru b'stat membru għax bekk ikollna stampa aktar ċara ta' kif il-leġiżlazzjoni qed tiġi applikata fejn qed tiġi applikata tajjeb u l-punti dajfa li għadba għandna. Iva, xtaqt najt li. Din il-mira għana propju. Li konna ċara, stampa ċara ta' xqed jiġri f'kull stat membru. Għadna ma wasalniex għal-mira għana ma' mixin. Grazzi ħafna. U nasab illi din il-parti tal-agenda l-assajnija u naddu issa revizjoni tal-istrateġija tal-komunità dwar il-Merkurju. Għana rappresentant tal-Kummissjoni jekk jaġbak. Mar nofsinar tajjeb, President Sur Allen, fissam il-Kommissjoni għawnek, f'Deċembru 2010, adottajna regolament 2010-723 dwar il-Merkurju. Din jirrifletti l-istrateġija adottata mill kummissjoni fl-2005 u li fuq il-Parlament adotta riżoluzzjoni. Din l-istrateġija kienet indirizza l-politika interna tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-lad globali. Ħadna rwol ta' pionira għaliex il-tarif u kuxenza globali kienet ħafna aktar limitata mill-lija l-lum. l lum wara revizjoni li saret ħames snin wara adozzjoni tal-istrateġija, qed naraw li sar progress mhux ħażin. L-20 azzjoni li kellna f'din l-istrateġija ġew jew implementati jew kella qegħdin fi progress għaddejn għall-implementazzjoni. Nixtieq insemmi tlet biċi ta' leġislazzjoni li ġew adottati sa mill-2005 u ma parti minn dawn il-kisbiet. Id-direttiva adottata fl-2007 fuq il-limitazzjonijiet ta' beħ ta' ċertu ta' ta' kejl involvi il-merkurju t missu. Per eżempju, il- ġata d-dani per eżempju li tuża l-merkurju. Imbagħad u wkoll il-leġiżlazzjoni fuq il-proibizzjoni ta' esportazzjoni fuq prodotti tal-merkurju din il-proibizzjoni daħlet fis-seħ ftit ġranet ilu. Fl-2010 mbagħad Id-direttiva ġiet dwar l-emissjonijiet tal-industrijali ġiet adottata u skont din id-direttiva l-aqwa konklużjonijiet ta' l-aqwa techniques ħajkunu għadin fissaħ anke biex jiġi implementati mill-istati membri imbagħad ħankuna għadin inkopru is-setturi ewlenin ta' l-emissjonijiet tal-merkurju kif ukoll industrija ta' l-alkalines u kif ukoll l-impjanti. Issa ħajkolna ċansu biex nagħmlu reviżjoni tal-permessi u Dan kollu għandu jwassal biex inkomplu innaqsu il-merkurju fl-Unjoni Ewropea. Hemm daqs 20 azzjoni f'din l-istrateġija mhux se noqgħod nidħol fid-dettalji tagħhom. Però xtaqt insemmi. Punt importanti ħafna. L-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali kienet strumentali fid deċiżjoni li tiedet fi frar tal-2009 mill- kunsill Governamentali biex ilaqqat Kumitat Intergovernamentali dwar l-istrument legament vinkolanti issa possibbli biex l-Unjoni Ewropea teħdem u tħeġġeġ il-stati il-pajjiżi oħra biex ma tħallix il-surpluses jidħlu fil-pajjiż. aħna nilqu li l-proċess ta' negozjati fatt il-proċess ta' negozjati ġabeta u l-Unjoni Ewropea se tiffoka l-isforzi tagħha u r-riżorsi tagħha fuq dawn in-negozjati. Il-proċess għandu jiġi konkluż lejn l-aħħar tal-2013. Nieħudu l-opportunità wkoll biex ngħidilkom li kien hemm ittra minn ħata kummissjoni li ħadd intbagħat lej il-President tal-Komitat tagħkom dwar it-tieni parti negozjati li saru aktar kmini din is-sena. Daw l-iżvilupp internazzjonali kif għadd qabel nilqawhom ħafna imma dan m'għandux iwaqqafna milli nagħmlu progress domestikament. Ħanedilkom dwar xi azzjonijiet importanti ħafna biex ikompli jmexxu u din l-istrateġija bħalissa taħt it-tmexxija tal-Aġenzija tal-Kimika saret valutazzjoni tal-alternattivi jew għad issir dwar ehm, tamir ta' kejl li kollu il-juża merkurju per eżempju ehm, ċertu apparat biex tkejjel il-pressjoni u dana jorbot ma' leġizazzjoni ta' ma' regolament ta' qabel illi kienet tipprojbixxi dan l-apparat illi jintuża b'mod domestiku għalfinijiet domestiċi. It-tieni azzjoni ta' implementazzjoni kontinwa ili ndefinixxu kriterji ambientali għal ħaznat ehm, tajba tal-merkurju nittamaw li dan l implementattiv jiġi adottat sa' sajf u dan il-regolament ta' dan il-regolament ta' merskuri ta' 2005. Dan il-kriterji ħajkunu għedin ikopru il-ħasna temporanja tal-merkurju għam bżon iżjed xogħol xisir biex indirizza kwistjoni ta' e, ħazna permanenti tal-merkurju taħt l-art, mbagħad qegħdin inħarsu wkoll lejn l-aspetti ambjentali tal- l-interamalgam illi għandu il-koll parti minnu u għal-merkurju. Għat nħarsu kollajn il-possibilta ta' alternativi għal dawk il-batteriji illi għandu li għandhom il-merkurju. Dan huwa biss għadbaqa bis ftit daw li semmejt l-affarijiet li għandhom il-Merkurju fis-suq Ewropew. Il-Merkurju huwa element li nidġes ħafna illi jivjaġġa distanzi twal u jdum ħafna, rezistenti ħafna. Għalhekk huwa importanti ħafna illi naħdmu ħafna fuq livell internazzjonali sabiex nilħu l għol l-iktar um, trattati u livell ta' protezzjoni ambizjużi possibbli. Grazzi ħafna. Għalke. Grazzi ħafna dik l-introduzzjoni. Il-Merkurju huwa um, tal il kommissjoni se tatna idea aktar kompleta u komprensiva tal-prodotti illi li titneħila mill-merkurju ma jistax jibqaw bil-merkurju, per eżempju apparat ta' kejl, dan għanna direttiva separata dwarhom apparat li ikejja l-pressjoni fid-dem, per eżempju wkoll semmejtu l-batteriji. Li interessani li li tkun proposta li l-merkurju wkoll jiġi projbit mill-apparat ta' dawl elettriku tal-botzots per eżempju, ħafna minnhom fil-djar dawn. Iridu nħarsu mhux bislejn il-kontenut tal-merkurju f'dawn l-apparat tal-elettriku ma kemm hu perikolus u l-Kummissjoni meta beħsiba tagħmel xi ħaġa dwar dan. Iva, grazzi. Il-kontenut ta' sustanzi perikolużi hija suġġetta għad direttiva ros dwar sustanzi perikolużi fil tamil elettriku. Kien hemm bil bej il-Parlament u Kunsill fuq dan id-direttiva għal adozzjoni tagħha aktar eh, tard matul is-sena li għaddiet. Skont din id-direttiva, il-verżjoni eżistenti ta' din id-direttiva, l-kontenut tal-merkurju f'dawn il-lampi u bozzot huwa limitat, huwa limitat għal 5 mg U skont il-prinċipju ta' din id-direttiva meta inti għandek alternattivi. Id-derogi għal dan il-kontenut ta' sustanzi perikolużi jitnaqqas jew jitneħħa. Għabbażi ta' dan. Għanna konna għedin nirrevedu il- kontenut tal-merkurju f'dal apparat u teda deċiżjoni mill-ħata kommissjoni f'dan ir-rigward li ħajnaqqas il-kontenut għal 3.5 mg f'Diċembru u 2.5 mg Diċembru ta' wara mbagħad tal-2012. Fuq l-effetti potenzjali jista' jkollhom fuq is-saħħa kien hemm opinjoni mill-Kumitat Xjentifiku fuq is saxħa u l-riskju ambientali li ma setax jikkonkludi li jkun hemm fil-fatt riskju fuq l-adulti. Għatfall ma setax jaslu għal konklużjoni għaliex ċertu data fuq um, kemm ikunu esposti it-tfal fil-fatt mhijiex hija nieqsa mhix disponibbli. Però ovvjament ta' min juħad jieħu daqsxejn prekawzjonijiet. Il-Kunsill reċentament adotta konklużjoni fuq l-istrateġija illi inkludiet talba minnaħat tal-Istati Membri u l-Kummissjoni sabiex iżżid l-arfin fost il-pubbliku fuq kustjoniet li għandhom xjaqsmu mal-Merkurju, grazzi. Grazzi lilek. Kulħadd sodisfatt Grazzi l kommissjoni u naddu issa punt li jmiss fuq l-agenda li jak mistoqsija orali minn Jonathan Alas għaz Petrales sur Pok fuq il-nuqqasijiet tal-politika preżenti tal-Unjoni Ewropea fuq il-kanċer colorectal cancer. Is-sur Sreħ Mm, kommissjoni. Grazzi ħafna Iva vajna Stefan Sraħt jena nħuħsib l-istazzjoni tal-informazzjoni dwar is-saħħa ta' Diġissanko jina ħan indirizza parti mill-mistoqsija mbagħad għandi Marija hawnhekk illi ħadd wieġeb it-tieni mistoqsija jiena ħa wieġeb l-ewwel mistoqsija u t-tielet mistoqsija mela l-ewwel waħda. Il-Kummissjoni meta ħadd Eh, tkun qed tippubblika l-linji gwida fuq il-linji gwida fuq l-iskriving, so għalfej domtu daqshekk. Il-Kummissjoni publikat l-ewwel edizzjoni tal-linji gwida fit-3 ta' frar 2011, ġifri huma ippubblikati daqsxejn tajt imma pubblikati. U l-ambitu enormi ta' dan il-proġett huwa waħed mir-raġuni għalfejn domna daqsxejn fil-fatt il-linji gwida jirrappreżentaw ix-xogħol konżun ta' design espert minn 30 pajjiż għandna 10 kapitli, 400 paġna u iktar minn 250 rakkomandazzjoni. 750 referenza għal artiklu xjentifiċi u anki il-diskrezzjoni tal bazet evidenza laqas biss qiegħda Eh, stampata hija dokument ta' elf paġna, ġifiri dana juri il-valur miżjut Ewropew biex ħriġna b'din it-tip ta' ħaġa b'mod konġunt minn dawn l-istati membri kollha minn flok kull stat membru għal rasu nixtieq ngħid ukoll importanti li l-linji gwidi tar ġew riċerkati u miktuba permezz ta' kooperazzjoni ma' l-Aġenzija tar-Riċerka l-ajark fil-jon u għalek aħna ma nistax ninterferixxu bħala kommissjoni fi proċess xjentifiku għalek aħna kanna impatt limitat fuq il-żmien ta' ħin li kien hemm meħtieġ sabiex wieħed jiġbor l-evidenza u jikteb il-linji gwida. Issa ngħaddi għal ewwel mistoqsija. Fuq il-miżuri addizzjonali l-Kummissjoni ħadd jieħu sabiex tħaffef l-implementazzjoni ta' dawn il-programmi eh, ta' screening għal popolazzjoni. Il-linji gwida taw eh, benchmarks għal l-screening, screening ta' kwalità għorja ta' il-pazjenti ċans illi jirġivu trattament f'waqtu u li jista' jsalvalhom ħajthom ukoll għax id-dijanjosi ssir b'mod bikri. Ovvjament jista' jkun hemm l-FOBT illi huwa test partikolari li naqas il-mortalità tal-kanċer molekolari bi 15% ta' niż 50 u 74 sena. Dan ikopri 35 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea. Kif għattinti tajjeb fil-rapport fil-fattu rakkomandazzjoni sal-Unjoni Gwida juru li tlet programmi ta' screening il-dak tal-kanċer koloratali kien l-inqas li sar fl-Istati Membri, però l-proċess huwa wieħed dinamiku l-Istati Membri li qegħdin jagħmlu dawn it-tipi ta' programmi għadin jizdidu. Il-fazzi preparatorji tal-linji gwida jista' jiġu konsidrati li kellhom impatt pożittiv u aċċelerat f'ċertu stati membri. Idu nifmu wkoll li din mhix proċess faċli. Implementazzjoni mal-pajjiż kollu tal-programmi tal-, -programmi tal l-screening tal-kanċer jeħtieġu um, proġetti koordinati li kultant idumu anki jiridu 10 snin għaxan biħet hemm bżonn il-pjanar, il-testi ta' fattibilità u ħafna affarijiet. Il-Kummissjoni tapprezza l-appoġġ tagħkom biex aħna ħeġġu lill istati membru sabiex jimplementaw jgħamlu dan l screening u anke fil-qafas tal Subjet Ewropea l-screening kontra il-kanċer dak kienu mistaqsijiet wieħed tutli tlieta u sanaddi għal Marija. Wara nofsinhar jina il-kap tal-Unità tar-Riċerka Medika ta' Diġi ta' Riċerka u l-Innovazzjoni. Fuq il-tieni mistoqsija, which was will the commission give more attention in the Ħejt il-Kommissjoni tagħtik tingħat iktar importanza f'għall-kanċer kolorettali. Fuq x'ħad iffukaw kif jistgħu il-partijiet interessati jappoġġaw il-proċess ta' deċiżjonijiet. Fuq Pala parti mis seba program għafa sa' riċerka u l-izvilup teknoloġiku u biex nimmassimizzaw l-impatt tagħna, l-sforzi ta' riċerka għadin jiffukaw fuq kustjonijiet iktar ġenerali dwar per eżempju il-patogenis tal-kanċer, il-diagnosi bikrija, kif ukoll il-kura. Dan kollu wassal għal allokazzjoni ta' 485 miljun euro għal riċerka tal-kanċer. Dana jirrappreżenta madwar 180 proġett 500 laboratorju involut. 300 miljun tal seba program qafas palissa ġifri 75 proġett għal periodu bejn l-2007 u l-2010. Fuq il-kanċer kolorettali iktar minn 62 miljon ruħ 60 miljon euro marru għal riċerka ta' taħt dan il-sitt program għafas 2002-2006 u 41 miljon ta' euro għedin jiġu allokati jissa propju għal dan il-periodu ta' 3 snin ta' seba program għafas għal riċerka. Ħafna minn dawn il-proġetti jitrattaw il-riċerka kanċer tal kanċer kolorettali b'mod dirett, per eżempju, il-diagnosi bikrija, l-identifikazzjoni l istrutturi novogenetiki, ġenetiċi, per eżempju, il-tip ta' ċelloli li kunem meta jibdej jizviluppa dan il-kanċer u il- strategiji ta' drogi orientati madwar il-pazzjent kif ukoll biex nippruvaw ntejbu reġiment joħrajn pal per eżempju l-operazzjonijiet, il-radioterapija u l-kemoterapija. Mbagħad hemm ukoll l-ħarsu resistenza reżistenza għal kemoterapija, l-metatesi ta' ċertu ċelluli. Fil-futuro fil talba tal-seħħa proposti tal-programm ta' saħħa l-2012 maħsuba ħat iġi publikata fl-Ulju tal-2011 hemm ħafna interess dwar il-kanċer kolorettali. Għanna il-medicina personalizzata validazzjoni ta' markers u l-approċċi ta' sistemi biologiċi għal ħtiġijiet partikolari. Imbagħad għandna wkoll it-tabi ta' proposti tal-programm tal-2013 2012 anzi. Ir-riċerka tal-fil-kanċer ah, kolorettali ħajkompli għaddej għanna l-kwistjoni tal-metastasi, il-strategija immunoterapeutiċi, eccetera. Parra parti mill-isforzi nistaw nsammu koll li kummissjoni hija parti minn inizjattiva dwar koordinazzjoni li ħassir fuq livell globali. Aħna qegħdin nipparteċipaw fil-Genome Consortium bħal din inizjattiva li bdiet fl-2008 b'envelop ta' 21 miljun euro illi qiegħed jimmira li koordani mapping studies tal-ġinom minn 50 tip ta' kanċer differenti li inkludu wkoll il-kanċer kolorettali. Apparti minn ekku bilan illi nelbu l-frammentazzjoni tal programmi ta' riċerka fl-Ewropa, aħna qegħdin issa nagħmlu kol riċerka tal-kanċers permezz numru ta' networks li qegħdin hemmhekk sabiex jistrutturaw ir-riċerka permezz ta' ċentri ta' riċerka li na jisima il-ja pjattaforma apposta li bdiet fl-2011 u għanna u koll l-iskemi għanna li bdew sabiex jifukaw fuq programmi nazzjonali ta' networking fuq ċertu programmi fuq ċertu kanċers partikolari u skambju kol tal-aqwa prassi għanna u koll riċerka tal-kanċer transkonfinali fejn għanna il-networking ta' programmi nazzjonali. F'dawn l-oqsma dan u kol beda fl-2011 għadin nipparteċipaw u kol f'inizjattivi ta' komissjoni. Illi semma kollega tijaj il-European Partnership Against Cancer. Fej waħda mill-affarijiet ħaskun il-koordinazzjoni tal-riċerka tal-kanser u sal-2014 rridu li konna koordinazzjoni tal-inqas terz tal-fondi tal-riċerka tal-kanċer li madwar biljun u nofs. Dwar il-futur u l-mistoqsija tiegħek dwar kif il-partit kolla relevanti fil-proċess ta' teħid deċiżjonijiet jgħatmu kummissjoni bdiet għadem dwar il-perspettivi il-programma fas li jmiss il-kummissjoni publikat ukoll. koll l-inizjattiva tad dokument fuq il-qafas strateġiku komuni kemm ukoll konsultazzjoni pubblika li kienet mifsuħa għal partijiet kollha interessati sal l-20 ta' Mejju u aħna nkunu interessati ħafna li nkunu nafu eżattament x'ħekunu l-aqwa noqsma eh, li fihom ninvestu fir-riċerka u l-iżvilupp. Grazzi. Grazzi, President. Naħseb laħjar risposta kienet il-guideline stess. Kienet risposta twila. Imma jena konxu illi Issa wasal il-ħin biex imorru nieħdu ċena u mhux biex nagħmel il-mistaqsijiet. Imma intkom l-Unjoni Ewropea hija involuta fil-finanzjamenti għal-riċerka fil-kanser, però waqt dibattitu fit-tini ta' marzu tal-Parlament Ewropew fuq ir-riċerka fuq il-kanċru, fuq il-kanċer, ġit proposta possibilità biex namlu network u pooling tal-riċerka kollha li hemm fl-Ewropa il-Kommissjoni l-esta tappoġġa, ti koordina forsi anki ti finanzja din l-inizjativa. Il-Kommissjoni mbagħad edha ti pjana li tiħu miżuri fu il-kanċer kolorettali fil-futur kien manual miktub il-liġi E, publikat fuq il-benefiċċji u l-effett il pozittiv tal-screening ta' kolorettali fost il-popolazzjoni. E Il-Komissjoni. Grazie, Sur Pozz tal-mistoqsija tijak. L-għunet nishti najt li aħna napprezzaw kull appoċ politiku li nista' jkollna fuq biex naħdmu iktar għax bekk inkunu nistgħu nagħmlu iktar xogħol li huwa neċessarju għax mhux l-istati membri kollha għandhom eh, programmi ta' screening bbaż ta' popolazzjoni għal daqstant għati ridu nagħmlu ħafna xogħol fuq da. Fuq il-mistoqsija tiegħek. Biex ikollna istitut jew aġenzija biex tagħmel koordinazzjoni permanenti ta' xogħol ulterjuri fuq ir-riċerka tal-kanser u anki miżuri ta' saħħa pubblika fuq il-kanser, kulħadd jifhem li ma nistax nagħti risposta eh, minnaħa tal-Kummissjoni huwa ovvju illi illi wieħed joħroq aġenzija ġdida hija kwestjoni politika illi diġà hija ambizzjuża meta wieħed is anki id-diskussjoni ġenerali korrenti E, u xejra bħalissa hija biex namlu tnaqis fil-budget u mux biex noħol u istruzzjoni ġodda. Però eh, l-idea hija valida u jena simpatizza maħħa xina xienzjat jena u koll u jena nifem perfettament li illi wieħed ikollu aġenziji tal-Unjoni Ewropea iwassal e għal valur miżjud u aħjar milli natu kompitu l-aġenziji internazzjonali, per eżempju li jisi e ta' Stockholm. E, niqafaw. Un esprimi simpatija kbira Eh, minnaħa tal-dipartimenti tal-Kummissjoni, però l evaluazzjoni tiegħi fuq il-fattibilità ta' din il-proposta <laughs> mhix daqshekk pożittiva daqs eh, kemm hija simpatija tiegħi. Fuq l-ideat l-oħra. Iva, kif nistaw nejnu biex dawn il-guidelines għal kanser kolorettali jiġu applikati eh, mill-aktar kmini possibli fl istati membri. Law netri nkunu paċenzjużi. L-għonet il-rollout ta' program bħal da, eh, wieħed normalment jieħu xi 10 snin biex jiġi mwettaq fi stat membru. Waħda mill-problemi hija anki traduzzjoni Ma dan huwa dokumenta erba mit eh, paġna u għandu referenzi elf paġna u għad diffiċli li wieħed jagħmel dawn traduzzjonijiet fil-lingwi kollha tal-komunità. Inti għat li nistaw namlu taqsira, manual taqsira, bliktar fatti importanti. Iwa, din għadija tajba nistaw forsi nikkonsiderawa u nistaw diskutaw internament. Fuq il-komunikazzjoni. Il-linji guida stess jimplikaw bħala parti tal-programm ibbażat e fuq il-popolazzjoni illi iċ-ċittadini kollha li huma eligibbli għal dan il-programm jiġu kontattjati eh, individualment u aħna nħossu li dinja miżura ta' komunikazzjoni ġa tajba ħafna biex inkunu nistaw eh, niddirizzaw, eh, nitkellmu, nikkomunikaw ma' dawn il-persuni li huma eligibbli u nistidnuhom biex jagħmlu il-ċekk. Eh, Issa jekk barra minn dana nix bżon anki xi sforz ta' komunikazzjoni minnaħat tal-Ewropa, dina tista' tiġi diskussa fil-qafas tal-sħubija għal kanser Għax din hija ħaġa li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar li stati membri jikkontrollaw huma għax huma kompetenti tal-kontroll ta' programm bħal da. U din hija ħaġa li għandha tiġi diskussa fl-imkien mal-istati membru ma' l-istati membri. Aħna kontenti li għanna forum eh, eh, fuq dan il-sujġet, nittama rispondejt għal mistoqsijiet tiegħek. Grazzi. Mela nistgħu narqu dan il-punt, u naddu fuq il-punt li mis, li għam mistoqsija orali oħra fuq l-aspartame. E, fuq ġifiri dawn huma sustanzi li jintużaw biex flokit sokkor. Eh, nati il-mikrofonu l-Komissjoni. Grazie, President. Et jajt xismu u fejjaħdem il-rappresentant tal-Komissjoni. Il-Komissjoni eh, tal-buħa biex tirrikonsidra l pozizjoni tagħha fuq l-aspertami u sostanzi kimiċi oħrajn, skont li studi reċenti. Nispiega l-ewwel kuntest. L-aspartam huwa sweetener artificiali intensiv li qed jiġi użat eh, fil-xarbit kaloriċi. Huwa sostituit sostitut għal 33 sustanza. Din il-lista ġiet stabilita fl design u ġiet anki inkluża fil-leġislazzjoni nazzjonali din il-lista. L-additivi kollha irid ikollhom evalwazzjoni ta' sikurezza fuq il-saħħa illi kienet eh, eh kompetenza tal-Kumitat Ċentifiku fuq il-Likel. Eh, dina l-ewwel darba li ġiet evalwata kienet fl-1984. Umbat kien hemm ħames reviżjonijiet u l-aħħar darba li saret reviżjoni kienet fl-2009. Dina mill-EFSA. F'kull okkażjoni eh, ġiet konfermata s-sikurezza ta' din is-sustanza u ma kien hemm l-ebda bidla neċessarja għal leġislazzjoni fil-qasam tal-additivi tal-ikel għafas ġdid ta' regolamentazzjoni ġi adottat f'Diċembru tal-2008. Din il-leġislazzjoni ġdida titlob illi kunem prova tal-additivi tal-ikel anki sustanza tana biex isir ir-rievalwazzjoni ta' dawn is-sustanzi, pratikament. Meta wieħed is illi ġiet evalwata ħafna drabi fil-passat, l-Istati membri lefsa l-Kummissjoni ma ikkonsidrawx e e li rivalutazzjoni tal-aspartame ma kienieċ priorità kbira, għax kienet ġaġi revizjonata. Tajna priorità li l-additivi oħrajn kif eh, peress li eh, l-aġġornamenti fuqhom kienu iktar odma. Issa, iż e studi ġodda. Kien hemm żewġ studi ġodda xjentifiċi u il-mistoqsija t-referi għal-jom. Aħna tlabna li l-efsa fl-ewwel ta' frar għal evalwazzjoni u jekk dawn iż-żewġ studi jitolbu reviżjoni tal-opinjoni xjentifika fuq l-aspartame. L-efsa ħarġet sqarrija fit-28 ta' frar. u qalet li l-informazzjoni f'dawn iż-żewġ studji ma, taħsibx li hemm bżonn li kunem reevaluazzjonijiet. U jina nishti najt illi l-EFSA ħadmet f'aġenzija oħra internazjonali li waslet tal-istess konklużjonijiet li ġew pubblikati anki din il-ġimgħa propju. Anki l-autorità tas sikurtà tal-ikel Belġana ippubblikat f'Diċembru tal-2010 rievalwazzjoni ta', din is-sostanza u konfermaw bħala sik żgura. Barra minn din l-istqarrija li ġiet pubblikata fit-28 ta' frar, il-panel tal-EFSA studjat l-istudju iktar dettaljat li ġi mamul minn xjenzjat taljan sofritti u tkelmet fuq wieħed mill-metaboliti, prodotti ta' dekom ta' breakdown illi huwa l-metanol illi ġi studjat mhux biss tal-istudju Taljan imma kif fi studju ieħor minnaħa tal-awtor ta' xjenzjati Hordanis Heidelson. Aħna l-opinjoni tal-panel tal-EFSA eh, eh, nistennewa li toħroġ f'Novembru ta' din is-sena. La darba toħroġ il-Kummissjoni tevalwa u tara mbagħad jekk hemmx bżonn e, sir rievalwazzjoni u jew hekk hemmx bżonn jittieħdu miżuri oħrajn. Grazzi. Grazzi. Grazzi ta' risposta li tajtna. Illi hija koerenti ma dik li kelli l-bira fil-panel illi kienet fidej mis Parvanova fuq l-istess suġġett. Emmek smajna mi rappresentanti tal-EFSA u tal-DG Sanko, imma anki kienem professor professur Santiki u anki Aldersen, daw iżoċ xienzjati taljani u danis. Jina nifem perfettament E li kommissjoni għandha bżonn biex qabel ma tagħmel reviżjoni tal-pożizzjoni tagħha, però nixtieq nixbet l-attenzjoni fuq żewġ affarijiet. L-ewwel waħda hija illi id-dożi aċċettabbli għal kull jum hija bażata fuq ċifri li mill-1970 u l-industrija f'dak iż-żmien ma kellix prassi tajba għat dina diskutini għal din il-kwistjoni. U il rappresentanta l efsa ammetta li eh, ma qarawhomx dawn l-istatisti li kienu għamlu l-industrija. U eh, studi reċenti illi saru reċentiment huma anki kontroversjali mhux ħażin. U daw ittieħdu bħala Vangelu mill-EFSA u mill-Aġenzija li kien qabel. Dina hija storja twila u għada maġiċ eh, rievaluata. Lefsa tajt li ma tamilx rievaluazzjoni. ċoj mandiċ prova biex tamil revizjoni ta' situazzjoni. Pero jista' jkun illi għamil ħażin għan nisat għal u għal-feti għatfall li mumiex li ma tweldux għadhom nifem illi idkom għandkom pozizjonijiet, però għanna prinċipju ta' prekawzjoni. U forsi tkun ħaġa meħtieġa il wieħed jinforma lin nies mhux qed ngħid li iktar eh, regolamenti ġodda, imma qed ngħid li ta' min wieħed jinforma l nies tqal illi illi qabel ma jihdu dawn il-prodotti fi kwantitajiet kbar, aħjar jaħsbu ftit qabel għax jista' jagħmlu jista' jkollhom effett negativ kemm fuq il-marat ila kif ukoll fuq il-tifel. U għandu jkollhom informazzjoni f'kull każ biex ma jħidux wis minn din is-sustanza. Speċjalment meta wieħed iqis li ħadd bu kapaċi jikkalkola il-konsum eh, ta' kuljum tal-aspertami. Għax din ma teżistix din informazzjoni, ħadd ma jaf kemm hemm deserti jew kemm irid nieħu xarbit biex nilħaq id-dozi rakkomandata ta' kuljum tal-aspartame. Eh, forsi hemm miktub fuq il-tikketta, però hemm lebda rakkomandazzjoni disponibbli għal dawn nisa tqal. Ah, ma rridx nistenna sentej tlieta qabel ikollix informazzjoni dwar l aspartame Mhux qed ngħid li rrid niprojbiha sustanza mhux qed ngħidlek, imma irrit nisgura illi ikunem informazzjoni għal talan asa nisat għal biex ikunu moderati fil-konsum ta' dawn il-prodotti. Din hi applikazzjoni raġonevoli tal-prinċipju ta' prekawzjoni. Grazzi. Inti għamilt referenza għasmiħli kena l-biraħ Jiena għati li l-biraħ u koll għattu koll l-biraħ illi l-opinjoni tal-EFSA ħarġet fl-ħar ta' marzu u aħna bħala kummissjoni mhix senħallu nħalluha biss fidejn l-EFSA l-8 xur li ġejjin biex jist mhux senħallu fidejn l-EFSA biss eh, biex tħares lejn din id-dejta ġdida, manki se nitolbu l-istati membri li jgħatu l-kontribuzzjoni tagħhom. Imma anki aħna stess se nistudjaw din l-istqarrija tal-efsa li għadna ma milniex. Umbat, nikkonsidraw jekk sadattant memx għalfejn nieħdu azzjoni ulterjuri kif dak li qed Jena Jiena xettiku xiftit u dana anki għaliex kif għat il bira ukoll fil-risposta tiegħi illi l-istudju mod partikolari dak tal-xjentista eh, danis li kien propju jitkellem fuq twelit u prova li kien, li kellom tfal prematuri u qed jiprova jistabilixi rabta bejn eh, il-konsum ta' aspartami u il-fat li it-tarbija twildet kmini Però memx prova, jiena għadni qed nistudja l-proċeduri u u anki meta wieħed is il-prinċipju ta' prekawzjoni għadu diffiċli li wieħed jużaf f'dan il-każ, imma kif għadt il-bieraħ jiena se nistudja din l-evalwazzjoni għalissa l-etiketta ukoll hija strument ieħor nistgħu nużaw etiketta biex nagħtu informazzjoni, però dan huwa kull ma nistgħu ngħidu minn naħta l-Kummissjoni għalissa. Ma nistgħux ma nistgħux neħdu impenji. Jiena nifhem perfettament Però ma naqbilx miegħek ma l-interpretazzjoni eh, tal-prinċipju ta' prekawzjoni. Il-prinċipju ta' prekawzjoni nużaw meta ma nafux. Propju il-prekawzjoni hija nagħmluha meta jkun hemm bżonn ta', ta prevenzjoni u prinċipju ta' imġiba f'sitwazzjoni ta' inċertezza. Ek aħna id-definini, eh, inti għandek raġun, fuq l-ipotezi aħna maħniġ zguri illi hemm dan effett. U jekk u veru aħna l-idmir tagħna li ninformaw il-persuni vulnerabli mandi l-ibda tal bohra da kull ma qed ngħid. l-implementazzjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni u ħafna drabi u l-informazzjoni sempliciment illi illi ċerta sustanza jista jkolla effett negativ. Forsi il-rappresentant tal kommissjoni jixtieq rispondi. get your question Ma fimx laqas laħar parti. il pis tal-prova hija fuq il-produttur. Ħanerġa' ngħidha jgħid il-President. Per eżempju, meta ħriġna rriċ, inti tafa rriċ, hemm provi differenti li wieħed jagħmel biex isib l-autorizzazzjoni. Hawnhekk il-kontra. Il-pista tal-prova hija invertita. Hawnhekk għandna problema b'sustanza e, fejn jidher illi u għafidejn il-policy makers jew l-kommissjoni li din sostanza jista' jkollha effetti perikolużi. Għalix miex e, għalix m'għandux ikun pista prova fidejn il-produtturi li ma jamilx sara biex dan il-prodott ikun jista' jitpoġġa fuq is-suq. This burden of proof is with one. Il-pista e prova hija propju fuq min qed jipproduċi u mirid tipoġġi fuq il So qed nirrepeti ruħi hawnhekk. Din il-sostanza ġiet reevalwata ħafna drabi fuq livell nazzjonali fuq livell tal-komunità u kull darba ġiet ikkonfermata illi ma jagħmelx sara. L-istudji xjentifiċi ma jitolbux illi jkun hemm revizjoni tal-sitwazzjoni attwali illi kien hemm fil-evalwazzjonijiet l-oħra. Skużani tajt, signora, nistaw nistgħu naqblu fuq id-definizzjoni tal-kelma rievalwazzjoni. Xi tfisser din il-kelma rievalwazzjoni? Għax forsi hawnhekk maħniex niftemu. Għax għalija tfisser li nieħdu l-prodott, namlu analiżi biex naraw jekk l-evalwazzjoni oriġinali kien tajba jew le, dana ifisser il-kelma ri-evalwazzjoni. Issa f'snin ħarġu ħafna studji fuq l-aspartame u għattu entkom illi memx għalfejn nerġaw namlu l-evalwazzjoni. Dan li fisser għalik le jina meta najt reassessment jinkludi l-elementi kollha ġodda illi saru disponibli muf f'dan il-periodu mill-aħħar evaluazzjoni. Iġifieri dina miex eh, evaluazzjoni fuq aspett wieħed biss, imma qed inħarsu lejn l-istampa kolla f'dan il-każ tal-aspertame, eh, insomma, l-istampa ġenerali ta' kull sustanza, ta' kull sustanza, u um, um, mhux kwistjoni ta' karċinoġeniċità, imma inħarsu lejn l-aspetti kollha ta' sustanta. Dina eknar nifima il-kelma rievalwazzjoni. U dana dak li rrit ngħid meta tilli lefsa għamlet l-aħħar rievalwazzjoni fl-2009. U hemm miktub fil-istqarrija anki u għonek l-elementi kollha ġew koperti anki il-letteratura eh, non peer reviewed <clears throat> E, imma dinja rievalwazzjoni mhux ta' kollox u mhux ta' studju wieħed partikolari. l aħħar punt. Jiena nifhem dak li qed tgħid, però mhux dan dak li fimt minn dak li qalet il-rappresentant tal-EFSA il-bera. Għalet illi mux urġenti li wieħed jerġa' ma' rivoluzzjoni, però miex priorità tagħhom. Jiena kelli l-impressjoni illi ma kienem qatt evalwazzjoni kompluta. e menti ek ettajdi li sare di e, jina nemnek, e, pero dana mhuwiex dak li fimt il-biraħ minn dak li qalet efsa. għa problema li wieħed jistabilixxa jistabilixi il-fatti. Il-Kummissjoni tixtieq tagħmel starija konklużiva fuq da? E, inti tista' titkellem issa l-aħħar biex tikkonkludi u mbagħad nagħlqu dan il-punt. Jiena nista' nirrepeti dak li diġa qatt Aħna se nerġaw niddiskutu din istqarrija ma l-Istati membri, naraw anki xjajdu l-esperti tal-Istati membri, et nara u kolx ettajti signora Lepage, jekk hemm bżonn iħdu din l-azzjoni li qalet ta' informazzjoni, imma issa l-punt importanti huwa illi hawnhekk nixtiequ naraw l-evalwazzjoni sħiħa illi ġa saret mill-EFSA illi se dina f'Novembru tal-2011 meta tkun disponibbli naqrawa, nistudjawa u forsi ma jkunx hemm bżonn eh, navanzaw eh, eh, rievalwazzjoni li miss illi miex priorità, xtajna priorità sustanzjoħna, umbat jekk ikun hemm bżonn eh, din ir-rievalwazzjoni navanzawa u nagħmlu aktar kmini. Grazzi. U bekk nalqu dan il-punt u nalqu anki l-aġenda tal-lum. Illa għalimis e fil-11 u 12 ta'